under the title Public Hearing on the Protection. Għanna titlu tal-smieħ għal-protezzjoni għad ta' drittijiet tal-persuni b'disabilità mill-petizzjoniet li rċivejna dinja organizzata mill-Kumitat tagħna. Mela, il-punt tluq tagħna għanna n-numri tal-petizzjoniet li rċivejna. Mela, nixtieq nibda billi natikom informazzjoni teknika għandkom l-interpretazzjoni kważi fil-lingwi uffiċjali kollha għalkemm hemm xi eċċezzjonijiet. Din dan is smigħ huwa wkoll web streamed. Jiġifieri ħajkun hemm eh, recording tal-kellima kollha. Lan ta' dan is smigħ illum huwa illi ikollna id dejaħjar tal-irwol ta' protezzjoni li l-Kumitat ta' Protezzjoni għandu fil-kontest tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Mauda għal persuni b'diżabilità. U eh, dan huwa l-ewwel din hija l-ewwel konvenzjoni illi qiegħda marbuta ma' drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U hija xi ħaġa li implementata mill-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri il-Konvenzjoni tassigura illi il-persuni b'diżabilità il għandhom l-istess ġittijiet tal-bniedem li fuq livell ugwali bħal kulħadd. Din is-sena diġa kellna moment storiku fil-qasam tal-dritti tal-persuna b'disabilità fl-Unjoni Ewropea. Kellna l-prezentazzjoni tal-ewwel rapport tal-Unjoni Ewropea u dim il-Kumitat tal-UNCRPD f'Ġinevra u dan sar f'Awwissu ta' din is-sena. Il-Kumitat ħareġ osservazzjonijiet illi irridu inwiġbu għalihom fil-ġejjieni. Din irridu nagħmluha eh, bċertu impenn. Kontenta ninformakom ukoll illi għanna l-kollega tiegħi Rosa Ferragut u Soledad Gabizon għadha ma waslitx imma għandha tasal tal-waqt u huma ħaj jippreżentaw il-kumitat tal-petizzjonijiet taħt il-qafas li UN CRPD. Jiġifieri dan il-komitat eh, u għasinjur ħafna na żewġ rappreżentanti fil-fatt. Jina qed nara jekk hawnx xi kollegi oħrajn li għandi introduċi. Qed nfittex il-Sinjura Stephens, però ma jidhirx li qiegħda hawnhekk. Probabbilment qiegħda tipprova tgħaddi mit-traffiku. Jina nixtieq ngħidilkom ukoll illi hemm problema bit traffiku fil eh, fi Brussell minħabba li kien hemm inċident fi tramway. Allura kullim kien blokkat. Nittamaw illi kulħadd jasal il-Parlament malajr kemm jista' jkun. Nittamaw. Nixtieq ukoll ninformakom illi f'dan il-kumitat Eh, kull sena nirċievu numru ta' petizzjonijiet fejn nirreferu nirreferu għal ċertu diffikultajiet li jintaqgħu magħhom persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea. F'ħafna qisma differenti, fl-impjieg, fl-edukazzjoni, sistemi ta' edukazzjoni jew l-aċċess għal faċilitajiet ta' trasport pubbliku. Il-Kumitat jipprova jsib rimedji għal petizzjonijiet. Aħna maħniex orti imma nippruvaw nsibu xi tip ta' soluzzjoni eh, fil-qasam mhux ġudizzjarju. Naħdmu eh, mill-viċin mal-membri l-oħrajn tal-qafas UNCRPD kif ukoll mal-awtoritajiet kompetenti. Il-petizzjonijiet taw input sajab ħafna għal kumitat il-Kumitat Leġislattiv tal-Parlament Umbat minna ħatijaw hemm responsabilta li jifforma laġizlazzjoni imbat. Nimxu pass pass anka sabiex intejbu din il-kooperazzjoni. Jina ninsab konfidenti illi dan ismiħ se jagħti opportunità tajba lil membri ta' dan il-kumitat kif ukoll il-mistiedna li huma preżenti sabiex eh, nirrispondu għal tassib ta' ċittadini. Dejjem nimxu f'konformità mal-Konvenzjoni u l-Leġiżlazzjoni Ewropea. Għalhekk, għal darbohra nilqakom fosna jiena u kol ħrqana għal dan id-dibattitu interessanti. Nixtieq minnaħa tiegħi ngħaddi l-kelma lil Mark Priestley illi huwa professur għaċ-ċentru ta' Dizabilitajiet fl-Università ta' Leeds il-sur, il-professor Priestley tista tippreżentalna eh, studju mid-Dipartiment ċe tal-Politika fuq l-rwol protettiv tal-Komitat tal-Petizzjonijiet fil-kuntest tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Mauda għad-drittijiet tal-persuni b'disabilità. Professur ehm, Priestley, naddir kelma lilek. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura President, grazzi ħafna lil membri tal-Kumitat tal-li tal-li nkun nista' nippreżentalkom dan ir-rapport, grazzi segretarjat tal-Parlament ukoll illi kienu verament effiċenti sabiex jiġġestjonaw il-proġett u dan sabiex ir-rapport ikun lest sal-lum. Għandi kopji tal-rapport printjat qegħdin fuq il-mejda, tistgħu tiġbruhom il-lum għadhom kemm ħarġu mill-printer il-bira. Għalek, tistaw tiħdu l-dawn il-kopji. Il-rapport issibuħ ukoll fuq il-webpage tal-Kumitat u jirrappreżenta studju kemm fuq il-kontest li l-Kumitat jopera fih marbut ukoll mal-Konvenzjoni ta' Ġus da u ukoll għanna analiżi tal-petizzjonijiet illi irċivejna u li ġew konsidrati f'dawn l-aħħar tliet snin mill-2012 sal-2014. Mela, is-sezzjonijiet ewlenin tar-rapport issibuha manka fil-kopja li ġew printjati għandna id-drittijiet ċittadini taħt il-konvenzjonijiet ta' ġus maquda u anka x'involvi dan ir-rwol ta' protezzjoni. It-tipi ta' punti eh, li ġew msemmija, il-kustjonijiet ta' diżabilità li ġew msemmija fil-petizzjonijiet kif ukoll eżempji oħrajn ta' mekkaniżmi ta' protezzjoni kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fl-istati membri u fuq livell ukoll tal-ġnus maquda kien hemm rakkomandazzjonijiet kemm għall-Parlament kif ukoll atturi oħrajn fl-aħħar mbagħad insibu għannes ta' xi design petizzjoni marbuta mal-kwistjonijiet ta' diżabilità. Issa nagħtikom ftit sfond dan kollu l-insibu fil-rapport. Mela, irdu nifmu tajjeb eh, dan ir-rwol fil-kontest ta' ġittijiet tal-bniedem, imma irdu nifmu koll il ġittijiet tal-bniedem huma eh, il-valuri Ewropej ewlenin tagħna kif insibu f'artiklu 2 ta' trattat. U hemmhekk id-ġittijiet huma msemmija mod prominenti. Nimxu kol ma' program ta' Stockholm, il-Parlament Ewropew u għampenjat sabiex jasal għal Ewropa ta' drittijiet U allura nridu kunu eżemplari sabiex nipproteġu dawn id-drittijiet. Allura, li, li nħarsu drittijiet ta' persuni b'dizabilita u koll jgħat ħadan dan il-kontest wiesa. Meta naħdbu fuq dawn id-drittijiet ta' dizabilita, insibuha wkoll fil eh, fil-liġi internazzjonali kif ukoll Ewropea. Nistgħu nħarsu lejn ir-rikonoxximent ta' drittijiet tal-persuni b'dizabilita fit-trattati imma anka nistaw narawa eh, fil-konvenzjoni tal-ġus maquda fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U livelli ta' governanza differenti kif jaħdmu flimkien se tkun l-sfida tagħna. Hija sfida komplikata u forsi tibqa' ssir komplikata la darba l-Unjoni Ewropea tirratifika il-protokoll għal konvenzjoni. Għalhekk, għankomplu bl-isfond Għanna madwar kwart tal-elettorat Ewropew fl-adulti illi juru li hemm ċertu disabilità fihom. Għalhekk fil-konsistenza tal-elettorat Ewropea irridu nqisu wkoll din il-parti anke meta jkun hemm ċertu eh, kwistjonijiet politiċi. Umbat għanna ċarter fuq id-drittijiet fundamentali nsibu f'artiklu 26 għanna l-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetti d-drittijiet tal-bniedem bid-diżabilità sabiex jibbenefikaw minn miżuri dizinjati biex eh, jkun hemm l-indipendenza, integrazzjoni indipendenti, soċjali u ehm, tal-impjeg kif ukoll parteċipazzjoni fil-ħajja tal-komunità. Għalhekk qed nirrikonoxxu dawn it-tip ta' drittijiet. Meta nasbu fuq kif għan implementaw dawn id-drittijiet, rridu nħarsu koll in il-kuntest eh, tal-modell soċjali ta' dizabilita. Issa, meta nħarsu lejn dan il-modell, nħarsu forsi nħarsu lejn l-università, għamna drabi ma wix minna ħata drittijiet tal-bniedem u mhux lejn il-persuna individwali, imma nħarsuha narruha bħala parti mill-ambjent fejn persuna tgħix. Allura importanti nidentifikaw u neħu l-ostakli li nsibu fil-soċjetà sabiex ikun hemm parteċipazzjoni u ugwaljanza. Bekk ukoll ninvolvu l-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet tagħhom. Dan huwa l-ispirtu ta' kif il-Konvenzjoni ta' Ġus Maquda huwa miktub. ikonna kol konvenzjoni u approċ fil-Europa u għanna l-istrateġija ta' disabilità Ewropea palissa għedin f'nofs dan il-mandat u għanna u kol għafas ta' mekanizmi sabiex nipromovu, niproteġu u namlu monitoraċ ta' drittijiet ta' CRPD kif insibu fil-konvenzjoni ta' nġruż ma'uda taħt il-liġi internazzjonali. Issa, nitkellmu fuq il-UN CRPD din dan huwa trattat globali ta' dritti tal-bniedem huwa l-ewwel wieħed għall-Unjoni Ewropea mm, sabiex fejn qed nirratifikaw trattat bħal dan flimkien ma' l-Istati Membri. Issa, f'dan it-trattat insibu l-istess status bħal istati Membri. L-istess obbligi sabiex nipproteġu u nagħmlu monitoraġġ ta' dritt tal-persuni b'diżabilità qed inħarsu lejn l-aspetti kollha tal-ħajja kif ukoll kwistjonijiet politiċi. ma jagħtux drittijiet speċjali lil persuni b'diżabilità, imma sempliċement jgħid qed ngħidu illi l-persuni b'diżabilità jkollhom l-istess drittijiet. Issa, għandna ċertu mekkaniżmi kif ukoll implementazzjoni domestika. Lan ta' dan il-konvenzjoni eh, b'dan dan qed nirreferu wkoll eh, fuq l-implementazzjoni anke fuq livell eh, tal-Unjoni Ewropea. L-implementazzjoni qed nitkellmu fuq livell tal-UN. U għajek konna l-istess responsabiltajiet pal istati membri. L-istati membri li ratifikaw il- il-konvenzjoni kollha barra tlieta fl-Unjoni Ewropea suppost ikollhom ċertu focal points kif ukoll mekkaniżmu eh, ta' koordinazzjoni fih dan il-gvern kif ukoll jistabilixxu qafas sabiex jippromovi, proteġu u jimmonitorjaw il-drittijiet ta' CRPD. U hemmhekk fil-fatt jidħol kumitat Peti. Għandhom ukoll jinvolvu s-soċjetà ċivili għal funzjoni ta' dan il-monitoraġġ. Mela, palissa għanna ħames entitajiet illi huma innominati fil-qafas Ewropew biex jidaħlu konvenzjoni għanna l-Parlament, l-Ombudsman Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, għanda il-rwol ta' parir kif ukoll l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali kif ukoll il-Forum ta' Disabilità Ewropea fis-soċjetà. Dawn l-entitajiet kollha għandhom funzjoni differenti, per eżempju li promovu, jipproteġu u jagħmlu monitoraġġ ta' dawn id-drittijiet. Jiġifieri jekk inħarsu biss lejn il-protezzjoni fi-slide naraw erba' entitajiet li għandhom xi tip ta' rwol ta' protezzjoni. Mela, meta nitkellmu fuq il-ħarsin, qed nitkellmu fuq l-infurzar, il-konformità mill-konvenzjoni, nidentifikaw ċertu eh, ksur ta' drittijiet u nidentifikawhom. Lek, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali m'għandix mandat sabiex tħares lejn l-inventi separati, imma l-oħrajn iva, kollha. Sa ċertu punt, ġifiri fil-Parlament hemm il-proċedura ta' petizzjonijiet, kull ċittadin jista' irressaq petizzjoni, l-Ombudsman Ewropew għandu proċedura ta' ilmenti, imma biss fuq in-nuqqas l amministrazzjoni fl-istituzzjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha proċedura tal-menti u il-Forum ta' Dizibilità Ewropea wkoll tirċievi menti mill-familji u organizzazzjonijiet biex fejna qed nitkellem fuq konformità fl-istati membri. Ġifieri għandna tal-inqas erba' mekkaniżmi ta' protezzjoni illi jaħdmu mod differenti fih dan dan il-qafas. Mela, kif smajna tajjeb diġa minnant il-President, l-rwol ta' Peti ressa kwistjonijiet ta' nuqqas ta' konfermita għall attenzjoni tal-autoritajiet rilevanti. Issa dan jista' jsir kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fl-istati membri stess. Biex forsi ntenni u naħseb ħafna membri diġa u familjari magħhom. Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew residenti jew organizzazzjoni bbażata fl-Unjoni Ewropea jista' jressaq petizzjoni għand dan il-kumitat Mhijiex pal inizjattiva ta' ċittadini, ġifiri titti kollok ma' naf xi miljon firma. Firma waħda ġab bizzejiet, il-petizzjonijiet jistaw jinfetħu biex jirċivu aktar firem u koll. Fatti kena petizzjoni partikolari li kella aktar minn miljon firma fil-fat. il-firem eh, il-petizzjonijiet mill-ċittadini Ewropej fuq affarijiet li affettwawhom. Speċjalment meta jkun hemm iksur tal-konvenzjonijiet meta timplementaw il-liġi Ewropea. Waħda mid-diffikultajiet tagħna meta nħarsu lejn il-konvenzjoni tal-ġus maquda u l-protezzjoni tal-ġittijiet hija meta niġu biex nifmu l-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-isfera tal-attività tal-Unjoni Ewropea fil-konvenzjoni. U forsi din hija xi ħaġa iktar wiesa minn dak is soltu naħsbu fuqu, anke meta naħsbu fuq l-implementazzjoni legali. U ħanerġa' nitkellem fuq din. Il-Kumitat huwa indipendenti mill-Istati Membri kif ukoll mill-Kummissjoni meta jagħmel xogħlu. U twittex rimedji mhux ġudizzjarji, ġifri mhux se jitkellmu mal-awtoritajiet legali mal-qrati. Imma sempliċement niġbdu l-attenzjoni tal-persuni relevanti, tal-entitajiet relevanti. Hemm aktar minn 2000 petizzjoni fis-sena illi jitresqu lil kumitat u segretarjat zaħir. u kwistjonijiet ta' diżabilità huma parti verament zaħira ta' dawn il-petizzjonijiet kollha. Jiġifieri għandna ħafna affarijiet anka taħt il-qasam tal ġustizzja. Għalkemm din hija parti żgħira, xorta waħda għandhom sinifikat għoli għaliex jekk qed jirrataw mal mal-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġusma da' Mela allura din hija parti hawnhekk taħt l-obbligi tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġi internazzjonali. Allura importanti li noqdu attenti ħafna għal dawn għal din il-parti żgħira ta' petizzjonijiet u għalhekk kena smih Settembru fejn tkellimna fuq il-petizzjonijiet ta' persuni b'diżabilità u għandna llum dan is-smih pubbliku bekk tajjeb li qed nirrikonoxxu s-sinifikat eh, fil-liġi internazzjonali għal dawn in-numru żgħir. Dan il numru żgħir ta' petizzjonijiet. Mela, fuċ qed titkellmu l-petizzjonijiet. Qed narawha fir-rapport hawnhekk għandkom graf ma niżiltilkomx għaliex verament qiegħda tidher żgħira. Hemm eh, linji differenti fejn isiru l-petizzjonijiet ta' suġġetti differenti skont l-artikli tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda. Mela, l-ikbar numru ta' petizzjonijiet li ndibatu kienu dawk marbuta mal-kwistjonijiet tal-protezzjoni soċjali u eh, standards adekwati ta' ħajja. U għahna nitkellmu hawnhekk allura mal-kompetenza tal-istati membri u l-politiki soċjali. Kien hemm ukoll kwistjonijiet ta' aċċessibilità fl-ambjent, kif ukoll eh, trasport tal-personal tan-nuqqas ta' mobilità u d-diżabilitajiet oħrajn. Mbagħad kien hemm ix-xogħol u l-impjeg li tgħix b'mod indipendenti tibda tkun inkluż fil-komunità. Dawn kienu l-aktar erba punti komuni, imma kien hemm ukoll petizzjonijiet fuq minn tal-inqas 15 l-artiklu differenti tal-konvenzjoni. U naħseb l-iktar artikli legali importanti fuq dawn, dawn l-artikli ma kenniex petizzjonijiet. Issa, dan ir rapport nieħdu xi eżempji meta ħaresna l-petizzjonijiet smajna rajna l-petizzjonijiet ta' smih ta' settembru kif ukoll erba punti li kienu relevanti b'mod dirett u anka kien hemm eh, kompetenza komuni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Mela, l-ewwel punt l-aċċessibilità kien hemm numru ta' petizzjonijiet irġivejna, per eżempju fuq l-aċċessibilità l-aċċess għal trasport pubbliku. Kenna petizzjoni illi tresqet, per eżempju fuq il-trasport ta' ferrovija fi Spanja, tkellemna mal-fornitur Spanjol u rajna jekk dinix f'konformità mal-istrateġija tal-disabilità Ewropea, regoli ta' trasport, eccetera. Issa, il-Kumitat L-ewwel raw jekk hemm xkjur ta' drittijiet ta' il-UNCRPD, imma wkoll jekk dan kollu jaqax taħt l-attività tal-Unjoni Ewropea. Għaliex Spanja ratifikat il-konvenzjoni fil-fatt u tkun possibbli li kun hemm ilment minnaħa ta' ċittadin Ewropej Ewropew. U jekk Spanja ma tagħmel xejn allura nistgħu nisqgħu direttament lil l-ġuns maquda. Iżda jekk dan il-ksur hija nuqqas pereżempju ta' ċertu liġijiet eh, Ewropej, pereżempju direttivi fuq il-trasport, l-operabilità tal-trasport ferroviarju. Forsi da huwa falliment li eh, kun hemm trasferiment tal-liġi Ewropea u din dan hija allura taħt livell Ewropew u naraw jekk l-Unjoni Ewropea hijiex qed taħdem bisħieħ sabiex tipproteġi E, drittijiet tal-persuni b'disabilità ta' tal-Konvenzjoni ta' Ġus Uda. Allura l-Unjoni Ewropea tuża tuża il rizorsi kollha li għandha disponibbli u taret id-drittijiet. Ġifiri jekk hemm xi ħaġa li għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tgħin l Spanja jew kwalunkwe stat membru ieħor biex jimxi f'konformità mela allura jaqa' taħt l-attività Ewropea. Mbagħad, l-istess ħaġa meta nħarsu lejn il-ħajja fil-komunità, b'mod partikolari lejn il-fondi strutturali jekk il-fondi Ewropej qed jiġu użati, mela lura din taqa' taħt responsabilità tal-Ewropa, u mbagħad inħarsu wkoll lejn l-impjieg għandna il fejn ikun hemm nuqqas ta' trasposizzjoni ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea kif ukoll protezzjoni soċjali. Hawnhekk fil-fatt naslu għal metodi ta' koordinazzjoni ta' dawn il-politiki. Peti tista' taħdem b'ħafna modi differenti, tista' taħdem bl-inizjattiva tagħha stess. Kif ukoll tista' tiċċara l-irwoli illi għandha taħt id-drittijiet tas-CRPD u kif l-irwoli jaħdmu mal-qafas, mal-Aġenzija tad drittijiet, mal-Ombudsman u eċċetera. Għalek, zgur li din il-konvenzjoni hija kwestjoni importanti. Mela konklużjonijiet tar-rapport huma illi hemm għaża sħiħa ta' kwistjonijiet ta' disabilità u fil-fatt fil-hemm konsistwenza kbira pubblika u hemm appoġġ kbir ukoll pubbliku. Hemm ħafna kwistjonijiet komplikati ta' governanza bejn l-Unjoni Ewropea, stati membri u ġisma' Hemm iktar però x'ista tagħmel Eh, l-Unjoni Ewropea biex anka l-entitajiet jaħdmu taħt l-inizjattiva tagħhom stess, anka fir-rapportaġġ, fil-monitoraġġ, il-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili, eċċetera. Kien hemm numru ta' titjib kien hemm ħafna titjib fil-proċess mill se nidħol fihom kollha. Però pereżempju kien hemm ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament jitlob illi petizzjonijiet jintbagħtu bil-miktub U però ma nafx jekk għandniex nagħmlu xi ħaġa pereżempju li naċċettaw il-petizzjoni bis-sign language. Kif nkunu ċerti il-petizzjonijiet jiġu markati meta jkun hemm sinifikat partikolari taħt il-liġi internazzjonali jew anke forsi fis-smieħ eh, pubbliku bħal dan? Kif jista' jaħdmu l-istati membri kollha flimkien? Kifett ukoll l-tweġibiet mhux ġudizzjarji kif insibuha fl-istati membri, insibuha wkoll fuq livell internazzjonali. Ħafna drabi ma jkollniex soluzzjoni definittiva feħa naslu, imma naħseb nistaw naslu ftit iktar qoddim. U fl-aħħar il-rapport ħares ċertu suġġetti oħrajn tal-ħarsin ta' drittijiet fejn immorru lin mill-ideja tradizzjonali tal-kompetenza Ewropea. Il-Kumitat tal-Ġus Maquda diġa' infasizzaw responsabilitajiet tal-Unjoni Ewropea sabiex jikkoordinaw fil-qasma tal-impjik, l-edukazzjoni, l-politiki soċjali, fil-semestru Ewropew, kif ukoll eh, fil-memorandum Ewropew, din ġaħġa li semmini f settembru fejn hemm responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea ta' koordinazzjoni mela allura din hija responsabilità tagħhom u allura għandha taqgħod taħt is-semestru Ewropew taħt politiki ta' koordinazzjoni. Kolla parti mill-attività Ewropea. Nala hawnhekk, grazzi ħafna. Grazzi. <clears throat> Professor Priestley. Hija ħaġa sabiħa li naraw li dak li qed namlu fil-kumitat jiġi konfermat fil-dinja akademika u l-esperjenza tiegħek tijak u allura nixtieq nestendi anke li kollegi li aħna għandna nkunu gburin f'dak fil-ħidma tagħna. Però għad hemm ħafna xi jsir u ħafna xi nkiseb. Jiena norbot fuq l-appoġġ tagħkom kontinwu u nerġaw nitkellmu fuq u meta eh, nitkellmu fuq is-suġġett kif nistgħu nagħmlu biex intejbu is-sitwazzjoni hemm ħafna xi jista' jsir fil-attività mm, tal-Unjoni Ewropea. Eh, u nerġaw nitkellmu fuq dak tard. Issa jiena eh, għandi pjaċir nistieden il-moderatur tal-lower panel, tal-lower panel, il-sinjura Rosa Estaras Faragut, illi fl-imkien ma Cabezon, Solidad Cabezon, illi huma rappresentanti ta' dan il-komitat, illi hija l-moderatur ta' tini panel. E, illi huma rappreżentanti anki fil-qafas ta' monitoraġġ tal-Konvenzjoni UNCRPD. Mela nħalli il-mikrofonu fidejkom. Lodwa tajba. U grazzi lill-membri tal-Kumitat imma anki lill-organizzaturi kollha u rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet ta' Disabli dan l-ewwel panel jinkludi uh, ħafna kellima u u uh, u impostat fuq il-qafas ta' monitoraċ tal-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni. Kif intkom tafu fa' wissu, ġlus maqudu, ġlus maquda ħadu konklużjonijiet u għamlu osservazzjonijiet fuq l-applikazzjoni tal-konvenzjoni ta' ġus maqawda fil-istati membri differenti u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm il-konvenzjoni ta' ġnus maqawda mbagħad ippubblikat eh, il-kummenti aħarin li sejġu diskussi propju f'dan l-ewwel panel kien hemm xi punti pożittivi li ġew mażula fuq pereżempju l-kondizzjonament tal-fondi strutturali bil eh, kon ċerta kondizjonalità qabel ma wieħed ikun jista' jaċċedi għal fondi, u mbagħad anki l-Unjoni Ewropea kellha eh, kella tipprova ċerti affarijiet ta' xija firmatarja tal-konvenzjoni u krem xi kwistjonijiet li ġew qajma eh, illi inħoss li eh, jirrigwardaw ir-rida eh, politika u dana huwa dak li se nitkellmu fuq. Ija ħaġa tajba li għaddu jkun diskussjoni bħal da biex imbagħad il-Kummissjoni, l parlament u l-istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad ikunu jistgħu jagħtu priorità l-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni. Naturalment il- ġnus maquda tistaqsina biex titlobna biex namlu revizjoni ta' din il-leġislazzjoni biex il-leġislazzjoni eh, Ewropea tkun konformi mal-konvenzjoni. Eh, ma dana anki kwistjoni ta' rida politika biex noħorġu l-istrateġija ħalli nbidlu dawn ir-regoli u qed jitolbuna wkoll biex l-approċ għad disabilità ikun parti minn din l-istrateġija. Ikun inkluż f'din l-istrateġija biex ikon la situazzjoni li tieħu f'konsiderazzjoni u anki mbagħad fl-2015 meta irridu nagħmlu reviżjoni tal-istrateġija x'ġara sissa u x'jista' jsir. Um, l uffiċu tal-Kummissarji tal-abna imma em talba eh, fl-2012 u għaddin naħdmu fuq aħna din it-talba issa u rridu anki nestudjaw il-kwistjoni tal-protezzjoni tan-nisa u tfajliet b'disabilità meta il-persuni kollom disabilità li jista' jkollhom xkil ulterjuri għal eh, drittijiet u konvenzjonijiet eh, ulterjuri u konvenzjonijiet ġenerali ta' ġnus mawda. E, eh, dana u se nitkellmu fuq fil-panel tagħna u l-Kummissjoni wkoll tkellmet fuq il-kwalità tal-petizzjonijiet li nirċevu fil-Komitat hemm xi elfejn fis-sena u ħafna minnhom dawn il-petizzjonijiet E jirrigwardaw propju id-dizabilitajiet. E, e, hemm xi ħut minnhom li kellhom miljuni anki ta' firem li qed jitolbu l-approvazzjoni ta' direttiva anki jekk ħafna xifti xi ħut minnhom weħlu fil kunsill u rridu nafsu kemm nistgħu biex il-kwistjoni timxi l qudiem hija petizzjoni li waslet hawnhekk u hija appoġġata mill-partiti kollha u rridu niżguraw li din timxi l quddiem. Il-kwistjoni ta' diżabilità kif diġa għadna hija importanti ħafna. Imma kwistjoni oħra importanti hija il-kwistjoni tal-aċċess għal kodba u għal eh, materjal stampat għal persuni eh, li ma jarawx u anke hawnhekk il-leġiżlazzjoni waħlet ilam waħla tliet snin din hija parti anki eh, hija kompetenza tal-Kumitat Legali li jien anki membru ta' ħaridu nagħmlu iktar pressjoni biex eh, forsi eh, il-kwistjoni timxi l Mela minn ma nitlef iktar żmien, issa se nagħti l-mikrofonu lil Astrid Eichstadt illi hija il-rapporter tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fuq il-Konvenzjoni tal-Persuni bil b'Disabilità u l-Ombudsman Ewropew u u inkluż f'dan il-qafas u kultant għanna naraw kif nistaw nimplementaw il-konvenzjoni tal ġusma għuda. Iti rappresenta l-ombudsman li hija li hija Eh, rib ħafna il-kwestjoni li qed nitkellmu fuq għallum u hija impenjata ħafna. Nagħti il-mikrofonu l-Astrid. Grazzi. Signora President, membri tal-Parlament, Signori, l-Ombudsman, Signora O'Reilly, tal-bitni naċetta dan din l-istedina u anki mħabba rapporti eh, importanti li ġew diskussi l-lum. Eh, Sfortunatamente, signora Signora O'Reilly miex illum għax inkella kienet tiġi i. L-ewwel reviżjoni tal-Unjoni Ewropea kien moment importanti illi seħ fawissu ta' din is-sena u permetta evalwazzjoni tal-regoli, atteġġamenti u proċeduri u biex nagħmlu riflessjoni fuq dak li sar sissa. Però qabel ma nitkellem fuq l-osservazzjoni tal-Kumitat CRPD, u kif nistaw nimxu qoddim nixtieq nispjega l x'inhi l-ħidma tal-Ombudsman u x'paralleli nista' jiena e- e- impinġi bejn il-ħidma tagħna u dik tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-ċittadini b'disabilità hija hija parti mill-mandat prinċipali fil-qafas Ewropew. Bħal e- bħal CRPD u bħal peti aħna nitrattaw l-ilmenti ta' ċittadini individuali u organizzazzjonijiet. U ħafna darbi daw, daw talbiet sejħulhom ilmenti jew petizzjonijiet fil-Parlament. Imma f'kull każ aħna għandna rimedi non ġudizzjari bħala strumenti tagħna. Kwalunkwe ċittadini jew residenti tal-Unjoni Ewropea, eh, negozju, assoċjazzjoni jew korp ieħor eh, fl-Unjoni Ewropea jista' jibat il-ment l-elementi personali memx għalfejn ikunu, eh, mux neċessarju li ikunu affettuati personalment il-persuna eh, għandu jkolla kapacita legali. Un hemm punt ieħor illi l-ilmenti għandhom jirrigwardaw l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u mhux eh, amministrazzjoni nazzjonali, lokali u reġjonali, anki jekk jirrigwardaw il-menti fuq il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman jipprova jiżgura illi li organi u servizzi huma aċċessibbli għal persuni kollha, anki dawk b'diżabilità. L-ambjent ta' ħidma tal-istruzzjoni għandu jkun miftuħ, inklużiv u aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Naturalment, dan u koll jirrigwarda l-istruzzjoni tana stess, l-ombudsman. Aħna dejjem naħdmu biex l-istruzzjoni tana sir dejjem iktar accessibli. U nittamaw li billi namlu dan l-istruzzjoni tkun dejjem iktar preżenti fil-ħajja tal-persuni tad-disabilità jkun jista' jgħinhom biex jagħmlu l-ilment u anke jekk jridu jaħdmu magħna. Aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq miżura konkreta ħafna biex il-website tagħna jkun dejjem iktar aċċessibbli. Qed e, e, niktbu test e, b'lingwaġġ faċli li qed nagħmlu flimkien u qegħdin nitraduċuh fil- il-test bażikament u Anglis qed jiġi tradott fil-lingwi kollha uffiċjali biex ikun hemm spjegazzjoni ċara fuq kif persuna tista' tibat il-ment lill-ombudsman u x'jagħmel l-ombudsman. Ma nista' nista' ngħidilkom x'nistgħu nagħmlu aħna. Aħna għandna dal-mekkaniżmu tal-menti naturalment li huwa l-iktar wieħed magħruf eh, ta' fost ir-ruoli tal-ombudsman. U nagħtikom żewġ eżempji fuq dan li jirigwardaw eh, dan aħna qed inħarsu li rapport hemm impigi aċċessibilità u kellna eżempju illi kien hemm kandidat illi ma jismax illi rrid jieħu sem f'kompetizzjoni EPSO u kellu bżonn ta' assistenza biex wieħed jista' jagħmel it-test u applika l-inna dana test, dan, dan kas għadu għaddej, ma nistax tikom id-dettalji kollha, però f'dan il-kas aħna ikkonsultajna mal-partit interessati. Eżempju ieħor kien l-Europass CV. E, e, e, forsi mhux kulħadd jaf li dana mhuwiex e, illi ma jistax jiġi moqri bil-magni. U kien hemm persuna li ma tarax illi e, illi suppost l-Aġenzija kella eh, timleħ dan is-CV u eh, il-persuna seta tibat e-mail jew iċ-ċempel eh, l-uffiċċju tajt li din miex soluzzjoni sodisfaċenti u tistgħu timmaġinaw li hekk ġara għal daqstant l-Aġenzija hija qed tikkoopera mal-iskola għal persuni li ma jarawx biex tirranġa dan is-servizz biex ittejjeb dan is-servizz. U dana fuq dak li rendu ċaqsam mal e, e, il-menti, dawn eżempji, ma għanna anki strumenti oħrajn għad dispozizjoni. Sur Prisli e, itkellem u ħeġġeġ il-membri tal-panel biex jaħdmu fuq l-inizjativa tagħhom. U aħna minna hekk u fl-2014 l-Ombudsman fetaħ stħarriġ fuq il-konformità tal-dritti tal-, -dritti, tal nis b'dizabilità. Wara li ċevejna ħafna dizabilitajiet f'dan il-qasam b'mod partikolari u wieħed partikolari fuq eh, l-investiment ta' ċittadin Ewropew eh, eh, fil-bini ta' aħna kontattajna il-partit interessati persuni b'disabilità u ridna naraw kif l-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni, tiżgura illi id-drittijiet fondamentali skont il-karta huma rispettati meta E, e, il-politika ta' koezjoni tiġi implementata fl-Stati membri. U għasanna fra konklużjoni u e, forsi dina miex perċezzjoni tradizjonali ta' kulħadd, imma wasanna għal konklużjoni illi il-fatt li l-Kommissjoni miex responsabbli direttament għal ġestjoni tal-fondi ma qatt m'għandha tiġi użata bħala raġuni għal biex wieħed ma jaġixxix jekk id-drittijiet fundamentali ġew miksura Allora l-unik l-inkjesta ta' Own Initiative involvit il-Kommissjoni, anki rappresentanti tas soċjetà ċivili, a bażi tal-feedback tagħhom il-Foodbanks, l-Ombudsman eh, ħareġ tmin guidelines. U aħna nittamaw il-Komissjoni se tagħti risposta f'Novembru ta' din is-sena. L-Ombudsman bħalissa qiegħda tirrifletti fuq eh, inkjesti oħrajn eh, f'disabilità speċjalment fil-konklużjonijiet ta' CRPD. Għax huma jitkellmu fuq in qasijiet fil-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u qed nagħmlu sħarriġ fuq dan. Issa, b'reazzjoni għal proċess ta' reviżjoni, l-uffiċċju tagħna kellu l-opportunità li e, jaqsam dawn il-menti ma' CRPD u u nidiskutu anki eh, ċerti punti. Wieħed mill-punti li diskutajna kien il-setup eh, tal-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Anki jekk fl-2015 kien pjuttost attiv għal dan il afas, għanna nħossu illi. Hemm bżonn ta' riforma biex il afas isir dejjem iktar indipendenti sħiħ bisħiħ u utli aħna ħdemna fl-imkien mal-imsiħba kollha nafu l-xuxin tajjeb, samna ħafna informazzjoni bejnietna illi ħaġa utli ħafna, però aħna nħossu illi il-punt fokali, ċoħe il-parti tal-istat se jaġixxi fuq dawn il-konklużjonijiet tal-Kumitat CRPD u, jaħdem lejn struttura ta' monitoraġġ li tkun skont il-prinċipi eh, indipendenza u l-prerekwiziti, ċoħe bażi legali u finanzjament adegwat Il-uffiċċju tal-Ombudsman u uh, għampenjat li juża l-istrumenti kollha a dispożizzjoni biex inkunu nistaw aħna naqdu d-dmir tagħna u biex namlu hekk u għat li namlu hekk niżguraw anki li jkun hemm dejjem ċittadini informati u, u, u, u komxi ta', ta, ta xinuma drittijiet tagħhom. Grazzi. Grazzi Astrid. Issa nisimaw minant Konstantinos Manolopoulos La, min Marta Stickins illi hija membru tal-Dipartiment tal-Drittijiet ċittadini u Gwaljanza ta' ċittadini tal-FRA, tal-Aġenzija ehm, tad drittijiet Fondamentali Ewropej. President, membri tal-Parlament, signori. Grazzi tal-istedina. Sfortunatament id-direttur tal-FRA ma setax ikun prezentijaw u talabni e, nitkellem floku. Il-mekanizmu ta' petizjonietu tal-elmenti e waslu għal-realtà. E eh, B'dan il-mekanizmu dritti tisru realtà. F'dan il-kontest jena Dal-għodu nishtiq nitkellem fuq tlet kwistjonijiet partikolari. L-ewwel ir għol tal-menti biex niżguraw li l-istanza ziġu implementati. It-tieni punt se nitkellem fuq xi sfidi li l-individwi għandhom qudiemhom meta jippruvaw jimplementaw id-drittijiet tagħhom u fl-aħħar x'nistgħu nagħmlu biex nantu protezzjoni fil-prassi. Mela, l-ewwel punt. ir wol tal-menti l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri huma obbligati illi jappoġġjaw id-drittijiet tal-persuni bid-disabilità u jitrasformawhom f'liġijiet individwali, politiċi u strateġiji. U b'modi differenti dawn l istandards jiservu biex jipromovu jipproteġġu id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. u ukoll pjattaforma li kontra tagħha li fuqha li fiha jistgħu jisiru l-menti. Il- fil-Komissjoni Ewropea dawn il-miżuri huma utli jekk jiġu adottati, implementati u adottati użati. Il-direttiva proposta tal-trattament ndaqs u il-liġi fuq disabilità huma żewġ eh, eh, u t-nej li huma għadhom ma ġewx laqas għadhom ma ġew adottati. Irridu nifukaw ukoll fuq l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni eżistenti. Hawnhekk e, l-elementi u inkludu daw il-petizzjonijiet ta' dan il-kumitat jista' jkollhom rol importanti ħafna. L-opportunità biex wieħed jaċċedi għal ġustizzja illi jagħmel il-ment u jaslu għal konklużjoni u essenzjali biex e, ninforzaw id-drittijiet. Hija l-qalba ta', ta ta' xifisser e trasformazzjoni tal-prinċipi e, jew il-klim fuq karta biex dawn isiru verament realtà. L-aċċess e, tati seta l-individwi tippermetti li huma jinfurzaw id-drittijiet tagħhom u li jottienu rimedi. Imma dawn il-mekkanizmi ta' revers mhux biss jagħtu rimedi bid-deċiżjonijiet tagħhom bil-sentenzi jistgħu jiċċaraw anki s-sinifikat u jagħtu gwida anki fuq kif dawn id-drittijiet għandhom jiġu spettat fil-futur. U dan iwasalni għall-isfidi illi għattini punt ġifiri eh, l-sfidi li l-persuni jista' jkollhom qudiemhom biex, e, biex implementaw id-drittijiet tagħhom. L-esperjenza tajt illi n-nisa u l-minoritajiet etniċi u reliġjużi. E, il-minuri e, u l-persuni transgender għandhom e, edin jaffaċċaw minaccia hemm nuqqas ta' riportaġġ ta' diskriminazzjoni u ta' reati ta' mibeda. Eżempju, 80 ta' minoranza etnika li għan li ġiet li ġew kellhom esperjenza ta' diskriminazzjoni ma rrapportawx lill-awtorità. U dan jfisser illi fil-fat il-ċifra, il-numru tal-menti li nirċevi u biss atra fl-oċeanu. Għaliex hemm daqshekk nuqqas ta' riportaġġ. L-ewwel il-persuni sempliċement ma' jafu xinu ma' drittijiet tagħhom u x'tip ta' protezzjoni jistgħu jieħdu. Aħna nafu illi il-kuxjenza ta' drittijiet hija baxxa u l-Eurobarometru eh, jagħti riżultati tiegħu eh, jagħti l-istess eh, stampa. Inqas minn nofs ta' dawk li rispondew għall-istħarriġ kienu konxi ta' drittijiet tagħhom f'każ ta' diskriminazzjoni u harassment. It-tieni punt. Hemm nuqqas ta' informazzjoni fuq kif u fejn wieħed għandu jibat l-ilment. U dan huwa dejjem iktar komplikat b'ħafna eh, korpi differenti li huma responsabbli għall ilmenti differenti, rati, tribunali, eh, istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem, eh, korpi ta' gwaljanza jew organizzazzjoni toħra. U dawn jagħmluha ħaġa diffiċli biex bil-persuna tkun ta' fejn għandha tmur. Il-persuni b'diżabilità barra minnek, għandhom anki nuqqas ta' aċċessibilità għal dawn għal ħafna minn dawn il-proċeduri. Per eżempju, nafu illi f'sitt membri, stati membri biss hemm informazzjoni fuq kif wieħed għandu jilmenta u, u, u fejn meta jkollu problemi meta jiprova jivvota eh, fuq websites illi, eh, illi jirrispettaw il-standards ta' accessibilità. U tillet punt hemm anki xkil prattiku eh, per eżempju proċeduri twal u jqumu ħafna flus. U dawn iċkil ħafna drabi u ma għar għal persun li għandhom disponibilità u huma ma jirnexxilhomx jeżerċitaw id-dritt biex jaċedu ġustizzja eh, ugwalment bħal oħrajn. <clears throat> per eżempju. Hemm evidenza anki fuq dritt ta' partecipazzjoni politika u f'19 il-mem stat membru il-persuni li m'għandhomx il-kapaċità legali ma jistgħux jaċċedu għal ġustizzja direttament. U minflok dawn l-individwi iridu l-ewwel eh, jerġgħu ikollhom il-kapaċità legali u jkollhom anki gwardjan min-naħa tagħhom. U barra minn hekk l-evidenza ta' persuni li għandhom eh, disabilità psikoloġika illi l-appoċ għalihom huwa importanti, però spiss ma teżistix. U kif nistaw allura niproteġġu drittijiet fundamentali fil-prassi? Il-mekkanizmi ta' rifjut ġudizzjarju mhux ġudizzjari huma fil-qalba ta' dan il-proċess. Però, E, e, e, il-pariri għabbażi ta' riċerka u ta' evidenza huma importanti, dawn jistgħu jidentifikaw l-ostakoli li individwi jistgħu jaffaċċaw meta jippruvaw rimedi. Il-Komissarju tal-ġus ma'uda għadrittijiet tal-bnidna, Pilaj, għalet illi hemm bżonn eh, dawn il-benchmarks illi waslu għal politika għandhom jiġu iktar b'saħħithom u huma biss jistgħu ikunu jafu kemm huma eh, effettivi dawn il-policies. Aħna ġarajna il-valur ta' riċerka dal-ħodu fir rapport ta' ruol ta' peti fl-implementazzjoni ta' CRPD. Bl-istess mod, l-analiza ta' data Eh, sissa eh, tista' tiġi użata biex tappoġġa il-tfassil eh, ta' politika bażata fuq l-evidenza. U mbagħad hemm il-kwistjoni li l-informazzjoni għandha tiġi meħuda mill-vittmi stess. Il-smih ta' Peti f'Settembru hija eżempju fuq da u s-soċjetà ċivili bħal organizzazzjoni tal-persuni żabbli hija kwistjoni oħra. Huma jgħinu biex jgħatu leħen għal persuni ta' disabilità illi u jistaw u koll imexxu l-menti minnaħat tal-individwi. Il-korpi li rigwardaw l-menti bħal peti, l-ombudsman jew eh, eh, korpi ta', ta dritti tal-bnidem nazjonali eh, illi jaħdmu anki bħala mekanizmi ta' monitoraċ, ħafna drabi għandhom bżon ta' iktar data biex jappoġġaw id-deċizjonijiet tagħhom u għawnek jistaw anki jortu fuq il-bazi il ta' evidenza u esperienza minn oħrajn biex ikunu jistaw anki imexxu l-menti il-qoddim. U fl-aħħar hemm il-bżonn għal biex ikun hemm eh, biex il-kuxjenza titqajjem u biex natu eh, eh, iktar eh, attività biex in-nies ikunu iktar konxi ta' drittijiet tagħhom nagħtuhom informazzjoni li eh, għandhom eh, bżonn u kontribuzzjoni ta' da hija strument fuq il-web li jismu Clarity. Dan l-istrument li ġi żviluppat fl-imkien ma' 15 il-korp ta' dritt tal-drittijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem e, jirrigwarda il-korpi e, nazzjonali tal-ksur ta' drittijiet fundamentali. Persuni fi disabilità jistgħu jużaw anki dan l-istrument illi bħalissa qiegħed fil-fażi pilota Dinja eżempju wieħed ta' xista jsir. U il-rakkomandazzjonijiet eh, fuq l-implementazzjoni ta' CRPD, ta' fuq CRPD e għatu iktar gwida. Il-qafas tal-Unjoni Ewropea għandu rwol importanti biex jizgura illi dawn il-rakkomandazzjonijiet jiġu rispettati u eh, segwiti. U eh, l-esperienza tal-Kumitat Peti se tkun importanti ħafna. Ah, lesti biex naħdmu fl-imkien mal-korpi l-oħrajn kollha biex napoġġaw dan il-follow-up. Għal stant il-pariri bażi ta' evidenza eh, tħarriġ u il-fatt li nqajmu l-kuxenza tal-persuni. Grazzi. Ora Katrin. Grazzi. Catherine Norton, direttur tal-Forum eh, ta' Disabiltajiet eh, Ewropew li tijef iġifiri issa għanda il-kelma. Idiem tejn it-tim tagħna u tagħmel xogħol iċċellenti sabiex taċċer li imkunu mixjin fid-direzzjoni it-tajba. Grazzi tal-introduzzjoni tagħkom. Signor President, eh, membri tal-IDF, eh, kollegi, mistednin u l-imsieħba tagħna. Ser indirizza l-punti kollha illi xi wħud minnhom diġà ġew indirizzati, iżda ser nindirizzhom mill-lat tal-IDF li t-reprezenta l-organizzazzjonijiet li t-reprezenta nies b'diżabilità eh, fil-pajjiżi kollha fuq livell Ewropew. Aħna qegħdin hawnhekk illum minħabba l-funzjoni tagħna bħala organizzazzjoni pjattaforma aħna nippromovu il-drittijiet tal-nies b'diżabilità fuq livell Ewropew mal-istituzzjonijiet Ewropej. U naħdmu fuq il-kwistjonijiet ta' traspożizzjoni ta' liġijiet eh, Ewropej fuq livell nazzjonali u wkoll nejnu il-monitoraġġ aħna u koll membri tal-qafas Ewropew għad-disabilitajiet kif is-sema dal-ħodu u naħdmu wkoll fi gruppi ta' diżabilità kif ukoll gruppi oħra relatati fil-Parlament Ewropew. Dan din il-laqa hawnhekk waslet waslet verament fuqt tajjeb. Nixti eh, li ngħid il-konvenzjoni tindirizza l-80 persuna fl-Unjoni Ewropea li għandhom disabilità il-Human Rights Law fil-fat hija l hija importanti f'Settembru l-ewwel darba ċifina rakkomandazzjonijiet mill-forum għal ta' disabiltajiet. Aħna rridu nirrispettaw id ta' nis disabilta fl-Unjoni Ewropea u nitkellmu dwar l-azzjonijiet li rridu jittieħdu qabel 2019. Ġifieri l-Unjoni Ewropea terġa' tagħmel rapportaġġ fl-2019. Iżda hemm tliet kwistjonijiet li l-Unjoni Ewropea tar-rapporta fuqhom fi żmien sena. Kwistjonijiet urġenti li rridu li rridna nitkellmu dwar dwaru l-att ta' accessibilta' għad nis disabilta' il-qafas indipendenti ta' monitoraċ u t-tielet punt u għadwar revizjoni ta' leġislazzjoni li semmiet ukoll e, Sinjor Zastra fil-diskors tagħha fil-ftuħ. Il-komitat qed jagħmel ukoll qed jabbozza dokument anke fil-kien komitat libe dwar is-segwitu tal-observazzjoni cbd punt il ma semmiex huwa li fil-osservazzjoni tal-konklużjoni, il-Kumitat irrakomanda li taħt artik taħt artiklu 33 għanna l-qafas indipendenti iżda hemm ukoll minna tal-Kumitat sabiex jiġu stabiliti eh, focal points l-istituzzjonijiet kollha bħalissa l-focal point huwa fiħdan il-Kummissjoni Ewropej. Kommissjoni Ewropea iżda qed eh, jiġi mitlub li jkun hemm focal points fiħdan l-istituzzjonijiet kollha. Hawnhekk aħna nemnu l-Parlament għandu rwol dan huwa rwol illi semmiet dan mhux jistess pal rwol tal-Parlament Ewropew pali tifformula il-politika il-Parlament għadu rwol ta' kol-leġislatur iżda din hija xi ħaġa separata rridu wkoll nagħmlu monitoraġġ L-IDF kienet eh, pozittiva ħafna b'mod ġenerali u laqat il-rakomandazzjoni minħa tal-Komitat u eh, l-essinejnu sabiex naqpoġġaw l-implementazzjoni ma' l-imsieba tagħna u fi żmien eh, din is-sena wkoll inħarsu lejn dawk l-azzjonijiet li hemm bżonn azzjoni urġenti dwarhom. Kien hemm rakkomandazzjoni oħra li kienet rilevanti ħafna u din kienet taħt artiklu 4, artiklu 4.3 tal-Konvenzjoni huwa pjuttost uniku taħt il-liġi ta' dizabiltajiet għaliex jagħmel sejħa għal organizzazzjonijiet eh, u nis dizabilta f'kull qasam li konċernom u sejħa għal dialogu soċjali dan huwa qasam li aħna eh, lesti u nixtiequ rappoġġawh rridu li jkollna dialogu strutturali tajjeb ma' DPOs u rridu kol nejnu l partijiet involuti. Aħna ser nejnu, eh, ser naħdbu mal-membri tana sabiex natu spiritu naraw eżattament dan il-kodiċi ta' kondotta xi fisser eżatt. Għanna smiħ il-lum u għanna eh, għanna edit għanna modi oħra ta' kif nwaslu il-talbit jew il-kif nibutaw drittiet tal nisbizabilta, bizabilta, issa rridu sibu u kol modi oħrajn. L-IDF ser ikompli ir-ruoli tijaw, ek ir-responsabiltajiet tijaw, ek kif eh, ir-responsabiltajiet li nata fl-2012 Il-qafas iddeċida b'mod unanimu li jżomm il-President u s-Segretarjat li għandu attualment għal wara il-konklużjonijiet u għal kif għalet Astrid ser il-taqaw iktar tard biex naraw kif ser in bidlu il-President u s-Segretarjat wara dan il-periodu kif semmi l-Ombudsman, il-Komitat CBD u kol rrit illi namlu revizjoni sabiex naraw illi aħna konformi mal-konvenzjoni, hemm studju komissjonat mill-Peti li qed jagħmel revizjoni ta' tal-mekkaniżmi l-oħra ta' artiklu 33 dan huwa interessanti ħafna meta l-Unjoni Ewropea kellha tiddeċidi u tinnomina afas normalment fuq livell nazzjonali ħafna drabi tkun l-istitut ta' ġiti tal-bniedem. Iżda fuq livell tal-Unjoni Ewropea m'għandniex affar ta' dan it-tip għalhekk eh, kellna nistabilixxu eh, qafas ieħor. Imbagħad għandna Artiklu ta' 30.3 li jitkellem dwar ir wol ta' monitoraġġ minħata tal-Unjoni Ewropea u aħna eh, nirrispettaw il-fatt li l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew dwar dan l irwol fil-qafas ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni ta' Ewropea titkellem ukoll dwar riżorsi finanzjari u riżorsi umani eh, meħtieġa sabiex l-dbikun jista' jaqdi l-funzjoni tiegħu. Nitkellem dwar xi aspetti tar-rapport naħseb li huma relevanti għal segwitu. Kif sema Mark Priestley fl-introduzzjoni, l-IDF għandu għarwol ta' protezzjoni li jmur li lin mill-li eh, jitkellem dwar ġetijiet, iżda u koll joffri punt ta' informazzjoni għal eh, pajizi u jitkellem u koll dwar fej tista' tagħmel inti rikors irrelevanti jekkux fl-ombudsman f'komitat eh, jew mal si bidin nifsu fost entitajiet oħrajn. Paċa 47 tal-hemm ukoll rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Peti, hemm checklist għal eh, checklist li għal petizzjonijiet li jistaw jitresqu. Dan importanti ħafna biex nis kun jafu fejn u l petizzjoni tiegħu. Eh, aħna fl-imkien mal-Kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem il bira għamilna eh, diskutejna kif nistaw naħdmu ma' sibdi f'Ġinevra. Wieħed mill kalima tagħna iktar tard, Isur Palasko, ser jgħidilna kif tista' tagħmel petizzjoni lill-Kumitat f'Ġinevra u dan huwa importanti ħafna għal DPOs u għal individwi biex kunu jafu eżattament l-ilment tagħhom kif jistgħu jirreġistrawh u kif nirċievi tweġiba. Tkellem semma l-mekkaniżmu ta' ċarezza online Nasab li kikol il-Komitat Peti għamel ċeklu ta' dan it-tip, dan jista' jkun pass interessanti nistgħu nkopperaw flimkien biex niżguraw illi ninvolvu iktar nies. Marta semmit illi 80% tal-diskriminazzjoni razzjali ma jiġux eh, fuq bażi ta' razza ma jiġux rapportati. Eh, ma nafx jekk eh, kif x'inhi eżattament is-sitwazzjoni għan iżabilità, però naf li r-rata hija baxxa ħafna għaliex ma jafux fejn għandhom imorru, ma jħossuhomx motivati u naħseb il li tajjeb li naħdmu fl-imkien sabiex nisoħsom konfidenti kun jafu fejn għandhom iġildu drittijiet tagħhom. Finalment, eh, namme referenza għal rapport eh, miljon għal petizzjoni b'dizabilta. Jina eh, kontenta ħafna li dan din petizzjoni ġet eh, instemet xar li għadda fil-Kumitat Peti u semma dil petizzjoni semmit eh, Waħda mill-ikbar sejħiet kienet għal direttiva ta' trattament ugwali illi issemmiet diġa illum. Din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti li nixtiequ li tissemma mill li nixtiequ li tiġi indirizzata mill kwita ta' Nies Diżabilità. Aħna għalhekk nixtiequ li nibqgħu naraw l-irwol attiv tal-Parlament Ewropew anke f'dan il-qasam. Irridu nsaħħu wkoll kollaborazzjoni tagħna fil-futur fil-, -futur, fil fil-qafas tagħna ta' ta' nisbizabilta u rridu nsaħħu drittijiet ta' nisbizabilta fl-Ewropa, rridu narfuhom dwar il-drittijiet il tagħhom u kif jistgħu jimplementaw drittijiet tagħhom ukoll. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Catherine. Issa nistiednu li makulada Plasenzjad il- Head of Unit tal-Deputy Head of Unit tal-Unit għan-nies Bizabilta fil-Komissjoni Ewropea. Ija il-personali li iktar taf eh, dwar ir-regoli, dwar liġijiet għan-nies Bizabilta. U għanur li inti għada fostna sabiex tejn indirizzaw dal kustenijiet nafu li d-dejjem edemek eh, sabiex taħdem għan-nies Bizabilta għalek eh, nishti Nina narata li jistantik il-kelma. Yes. So thank you very much. For me it's also an honor to be here. Grazzi ħafna dan huwa ta' onura lija li qiegħda fostkom u ħan intervjeni fil-qosor sabiex ngħidilkom dwar kummissjon dwar kif il-Kummissjoni qed tiraġixxi drittijiet tal- tal-bniedem nixtieq nifraħ lill-Kumitat Peti għal l-implementazzjoni u għal dan ismih li ġera verament ġi f'waqtu. Kif issemma minn xi kellima qabli, il-laqa mal-komitati seħ fis-27-28 ta' wissu ta' din is-sena u id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet immexxija mis-Sur Servoz li huwa d-Direttur Ġenerali ta' DG Employment fiħdan il kummissjoni Iżda fil-delegazzjoni kien hemm ukoll 22 espert mill-istati membri li parteċipaw bħala osservaturi u aħna il-għajna ħafna il-parteċipazzjoni tal-istati membri u rappresentanti tagħhom. U importanti ngħidu wkoll illi il-qafas eh, eh, parteċipa mod differenti, mod separat mid-delegazzjoni Ewropea. Ki matul is-smieħ numru ta' kwistjonijiet li semmew, semmew l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u aspetti marbuta ma' trasport, kapaċità legali, eh, l-impjiegi, il-refugjati, il zviluppu l-kooperazzjoni, eccetera Iżda tkellimna wkoll dwar l-implementazzjoni interna tal-CPD fil-istituzzjoni tal-UNCRPD fil- istituzzjoni eh, tal CRPD fil unjoni Ewropea kwistjoni marbuta ma' nies b'diżabilità, eh, kwistjoniet marbuta ma' assigurazzjoni, kwistjoni marbuta ma' tfal b'diżabilità u l-edukazzjoni għal-jom. U dan fiħdan eh, l-iskejjel Ewropej. Rakkomandazzjonijiet kienu bil qwa tajjeb u ġew pubblikati fis-7 ta' Settembru nixi ngħid il kummissjoni mill-ewwel ikkonfermat l-impenn tagħha għal eh, rekomandazzjonijiet tad CRPD u eh, ħadmet għatih għal l-implementazzjoni tagħhom. Kien hemm tliet rakkomandazzjonijiet illi kienu jeħtieġu eh, rispons mill-iktar fis possibbli minħata tal kummissjoni dawk marbuta ma' revizjoni tal-kompetenzi, l-irtirar tal-parteċipazzjoni anka tal-Unjoni Ewropea fil-qafas u l-att għall-aċċessibilità. Nix nibda billi ngħid li reazzjoni immedjata tal-Kummissjoni hi li nħejru rwieħna għal l-irkub għal rirtiral mill qafas Dejn il-kwistjoni ser tiġi diskussa fil-qalimis tal-qafas u din ser tkun xaktarx l-aħħar darba l-Kummissjoni se tipparteċipa eh, bħala membru minn dan il-qafas. Rigward ir-rakkomandazzjonijiet, aħna dawn qed inqasmuhom lill-stakeholders kollha involuti hekk kif inhu meħtieġ mill-kumitat u qed nippjanaw numru ta' azzjonijiet sabiex naċċertaw li jkun hemm implementazzjoni tajba l-ewwel net Diġa pjanajna laqa emirata mas l-Organizzazzjoni ta' Soċjetà Ċivili sabiex indiskutu rakkomandazzjonijiet u l-implementazzjoni tagħhom. Diġa kena laqa interna mal-Kummissjoni sabiex inqasmu rakkomandazzjonijiet fuq livell ta' servizzi fi DGs differenti. Qed nippjanaw laqa oħra sabiex niddiskutu dawn punti u fil-kuntest tal-inħejju ir-reviżjoni tal-implementazzjoni tal-istrateġija d disabilta qed inħejju rapporti ta' progress u ser nagħmlu konsultazzjoni pubblika f'din it ħejja pal parti it ħejja u ser konna konsultazzjoni pubblika imrata apposta għal nies eh, li għandhom diżabiltajiet intellettwali sabiex dawn ikunu jistgħu jgħidulna dwar perspettiva tagħhom u jgħidulna ehm, xi progress sar fl-istrateġija għad diżabilità. Nixti issa nitkellem dwar xi rakkomandazzjonijiet ewlenin. Diġa semmejt dik li tindirizza il-qafas Iżda nixtieq insemmi u xaqt insemmi u diġa semmejtu kolli jkun hemm report ta' progress dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija, issa dwar iż-żewġ rakkomandazzjonijiet urġenti nixtieq ngħid il l-Kummissjoni ser tħejji lista tal-Aki Ewropea u din ser nippruvaw restuha mill-iktar fis possibbli. Għad nifinalizzaw ukoll il-lat anzi il-revizjoni għall-lat ta' dizabilta Ewropew. Nix insemmi ximiri li għanna rigward il-movement ħieles il-Komissjoni qed eh, tistenna seħa għal proposti dwar dan minna tal-istati membri u dan ser ikun inizjattiv pilota li nittamaw illi ser eh, jagħti riżultati tajbin u ser jikoraġixxi iktar stati membri illi segu dal-eżempju. Sissa hemm biss numru limitata ta' stati membri li applikaw għal dan. Aħna konna kontenti naraw l-kommenti pożittivi minnaħa tal-komitat marbuta ma' kwistjonijiet ta' żvilupp u l-użu ta' fondi strutturali. Iżda aħna konxi tal-kommenti tal-Ombudsman u ser namlu segwitu eh, u naraw l-implementazzjoni ta' dawn il-fondi. Brabta ma' kustenit marbuta eh, mal-ġenru, mal mal-sess, aħna qed naħdmu ma' sabiex nipruvaw nilħu eh, ftejim fuq bilanċ bejn il-ħajja u l-xogħol work-life balance u nixtieq nagħmel referenza għal l-aħħar pjan ta' azzjoni dwar ġittijiet tal-bniedem li ġie adottat riċentament. Nixtieq infakkarkom il l-Kummissjoni ħarġet proposta fl-2008 li għada tiġi diskussa. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi minkejja li ser nirtiraw mill-qafas, ovvjament il-Kummissjoni ser tkompli taħdem fuq il-kwistjonijiet u attivitajiet marbuta mal-protezzjoni u l-iżvilupp tal-protezzjoni u ser nagħmlu monitoraġġ tal-affarijiet tal-attivitajiet li kunu għaddejjin. Ser nkomplu norganizzaw il-forum ta' ħidma din is-sena u f'dak il-kuntest ser napoġġaw il-laqat tal-loqsfa ta' monitoraġġ nazzjonali fl-imkien mal-qafas Ewropew. L-istess kif konet nagħmlu fil-passat, ser ikun hemm konferenza fis-7 u 8 ta' Diċembru u l komissjoni ser tiċċelebra l-Ġurnata Ewropea għan Disabilità u din eh, ser ser eh, u din il-laqat fil-fatt tiġi eh, organizzata f'kooperazzjoni mal-Forum Ewropew nies Disabilità u jinvolvi wkoll soċjetà ċivili. Apparti minn hekk ser inkomplu l-finanzjar tal-NGOs Ewropej u ser inkomplu eh, nindirizzaw l-ilment nirċivu mant l-ċittadini eh, tagħna. U importanti li nenfasizzaw l-sforzi li hemm sabiex eh, niġbru l-statistika fuq livell Ewropew kif ukoll il-tejja ta' indikaturi li ser tejna nagħmlu monitoraġġ tal-konvenzjoni. L-isforzi tagħna sabiex nimoniteraw l-aspet tal-disabilità fil-qafas tal-semestru Ewropew għadu għaddej anka meta nqisu ir-riskju addizzjonali ta' faqar u it-ħejja għal rapport tal-grupp tal-livell għolja nis-disabilità din is-sena se jiffoka fuq l-impjiegi. Il-rapport fuq l-implementazzjoni tal-Charter tal-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ser ikompli ikollu il-parti li tam referenza CRPD u drittijiet tan-nies b'diżabilità. Eh, u l-aħħar punt li nixtieq insemmi irridu nikkonsidraw eh, drittijiet tan-nies b'diżabilità fil-kuntest ta' valutazzjoni ta' impatt li jisiru fiħdan komissjoni u dawn iservu bħala bażi ta' xogħol li jrid isir b'konġunzjoni brabta ma' CRPD. Grazzi ħafna, Immakulada. Issa ser naraw video minna ta' Damjan Tatiċ li huwa membru tal-Komitat għadriti tan-nies sabilta' taħt il-ġnus maquda u kienet jaħdem għal iżabilta fil-Serbja u f'pajjiżi oħrajn u batilna video li jitkellem dwar il-pożizzjoni tal-Komitat tal-Ġusma u dwar dan il-punt. Sinjuri, eżis eh, membri tal-Komitat Ewropew, eżis kollegi, huwa onur u privileġġ għalija li jiena parti minn dan is-smieħ pubbliku. Jiddispeċini ħafna illi ma nistax nkun fostkom illum u dan minħabba obbligi li kelli diġa qabel. Iżda ser niprofa nieħu vantaġġ mit-teknoloġija moderna disponibbli għalija u nista' nibatilkom il-messaġġ tiegħi permezz dan il-video. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-organizzaturi tal-flessibilità tagħhom u tal-li eh, accettaw li nkun sanet parteċipa b'dan il-mod. Fil-prezentazzjoni tiegħi ser nipprova nsemmi fil-qosor il-punti kruċjali matul id-dialogu eh, matul id-dialogu Ewropew. Kif ukoll nitkellem dwar l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' drittijiet tan-nies eh, b'diżabilità. Din hija okkażjoni storika għaliex kienet l-ewwel darba illi eh, organizzazzjoni reġjonali u internazzjonali daħlet fid-dialogu interattiv flimkien ma' entità ta' li naxaqsa ma tratta ta' drittijiet tal-bniedem. L-ewel net, fil-kuntest tal smih tal-lum jina xinaqsam ma' komit ħassib tal-Komitat li l-Unjoni Ewropea għadha ma ratifikax il-protokoll ehm, il-protokoll fakultattiv għal konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem b'diżabilità illi kieku jagħti l-individwu l-individwu dritt li jissottomet komunikazzjonijiet fuq eh, ksur potenzjali ta' drittijiet tagħhom taħt is-CRPD tal-Kumitat. Għalhekk il-Kumitat qed jagħmel sejħa fuq l-Unjoni Ewropea sabiex jirratifika dan il-protokoll għal konvenzjonijiet eh, ta' drittijiet tal-nies b'diżabilità. U nittamaw li ser jirratifikaw mill-iktar fis possibbli u nittamaw ukoll u nipretendu l-Parlament Ewropew ser jaħdem eh, fuq dan il-Kumitat imħasseb ukoll dwar il-fatt illi ma kienx hemm analiżi cross-cutting tal-qafas legali u tal-qafas politiku tal-Unjoni Ewropea u l-armonizzazzjoni tiegħu mal dispozizjonijiet tal-Konvenzjoni għad drittijiet ta' Għalek Għalhekk il-Kumitat irrakkomanda lill unjoni Ewropea sabiex jagħmel din l-analiżi u biex jorbota ma' reviżjoni mid-term tal-strateġija tad Dizabilta Ewropea 2010 sa 2020 illi derwaqt ser sir revizjoni mit-term tagħha. Il-Kumitat eh, semma ir-riżultat ta' din l-analiżi għandha tservi bħala pjan ta' azzjoni l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-, -tal, eh, -tal il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' nies b'Diżabilità fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jsir mill-Unjoni Ewropea u l-organi u l-entitajiet aġenziji u aġenziji tagħha. Apparti minn hekk minkejja numru ta', ta konsultazzjonijiet ad hoc individwali tajbin illi diversi entitajiet tal-Unjoni Ewropea għamlu fl-imkien ma' nies il-komitat huwa imħasseb li memx mekkanizmu permanenti eh, komplut għal konsultazzjoni. Għalek aħna nirrakomandaw l-Unjoni Europea biex eh, sejjes dialogu strutturat ma' nies b'diżabilità permezz ta' organizzazzjoni ta' rappreżentazzjoni u dan għandu jinkludi tfal b'diżabilità, nisa u bniet b'dizabilta u u dan id-diskussjoni għandha ssir permezz l organizzazzjoni tirrappreżentawhom u għandu jkun hemm ukoll ehm, budget għal dan id-dialogu strutturar u għandha ikollna wkoll qafas eh, għal konsultazzjoni sabiex nitkun fattibli. Apparti minn hekk, sfortunatament l-Unjoni Ewropea għadha ma dotax għatt ta' ċessibilta. Aħna verament kontenti illi eh, xi membri għandhom pożizzjoni fuq dan xi membri tal-Parlament Ewropew għandhom pożizzjoni fuq dawn ittamaw l-Unjoni Ewropea tad-dotta dan l-att aċċessibilità fis-sena li ġejja. Apparti hekk il-Kumitat ħanota ta' tħassib li hemm diversi partijiet ta' leġiżlazzjoni bħal pereżempju protezzjoni soċjali, eh, sistemi tas-saħħa, aċċess għall-edukazzjoni, f'dawn l-oqsma f'ta' leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea m'hemmx eh, ma jtissemmix li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għabbażi diżabiltajiet għalhekk il-Kumitat jirrekomanda li l-Unjoni Ewropea għandha tadotta qatt ta' trattament ugwali eh, wisa illi b'mod ċar jipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità fil-oqsma li għadni kif semmejt. Dan is smieħ pubbliku jitkellem dwar il-monitoraġġ. Parti importanti ta' dialogu u tal-osservazzjonijiet. Jien xin naqsam ma'kom e, dwar l-implementazzjoni ta' artiklu 33 dwar konvenzjoni għad drittijiet tal-nies disabilta. Il-Kumitat imħasseb li dispozizjoni ta' artiklu 33 sfortunatament ma ġewx implementati b'mod sħiħ meta l-Unjoni Ewropea sejset il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ għal monitoraġġ għal implementazzjoni eh, għal konvenzjoni ta' drittijiet ta' nies b'diżabilità. Mod iktar speċifiku l-Kummissjoni Ewropea ħatret eh, focal point ħatret eh, il-Komissjoni Ewropea ġiet maħtura anzi bħala focal point kif ukoll membru tal-qafas eh, ta' monitoraġġ. Dan jista' joħloq konflitt ta' interess. Għalhekk naħseb l-Unjoni Ewropea datiħu miżuri sabiex temenda u tibdel il afas ta' monitoraġġ u sabiex tkun eh, konformi mal-prinċipi ta' Pariġi sabiex niżguraw li jkun hemm indipendenza u sabiex jiġu allokati bżejjed riżorsi budġetarji għal funzjonament għal-funzjonament ta' dan il-qafas il qafas il rridu u kol jizguraw li l-Unjoni Ewropea timxi skont id-dispożizzjoni ta' artikli 33 sabiex tiżgura li kunem il-parteċipazzjoni effettiva ta' nies b'diżabilità fil-organizzazzjoni ta' rappreżentazzjoni. Jiena nixtieq nikkonkludi sa' rappreżentazzjoni qasira tiegħi. Biss ftit kwistjoni toħra nixtieq eh, nsemmi b'daw l-aħħar xhur eh, fl-Ewropa nħasset il-kriżi tar-refuġjati u l-Kumitat irrakkomanda l-Unjoni Ewropea sabiex jieħu miżuri illi l-għajnuna umanitarja il-politika l azzjonijiet u strateġija kollha għandhom ikunu aċċessibbli sħiħ u rridu jinkludu nies diżabilità biex bekk in-nies b'diżabilità u l-familji tagħhom ma jibqgħux lura. Ħafna drabi sfortunatament hekk jiġri meta jkun hemm kwistjoni sitwazzjoni ta' kriżi umanitarja. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas hemm set ta' rakkomandazzjoni differenti li l-Kumitat ġizma u da' għamil l-Unjoni Ewropea bħala amministrazzjoni pubblika. Wieħed minn dawn għandu x'jaqsam mal-Parlament Ewropew u l-aċċess għall-informazzjoni. Huwa importanti ħafna illi l-avvenimenti pubbliċi kollha li jsiru fl-istituzzjonijiet Ewropej ikunu aċċessibbli għan-nies kollha u dawk u inklużok kull diżabilità il-websites kollha jrid ikunu aċċessibbli bisħieħ aħna e, napprezzaw li hemm l-użu ta' sign language iżda imħasba li m'hemmx biżejjed eh, disponibilità ta' formats illi jkunu faċli iktar biex taqrom u nagħmlu sejħa fuq il-Parlament Ewropew sabiex jieħdu miżuri biex id-dokumenti kollha differenti jiġu eh, tradotti b'mod li jkunu jistgħu jinqraw faċilment. Jien nixtieq nirringrazzakom għal ħin tagħkom għal attenzjoni tagħkom. Ovvjament jekk għandkom xi kummenti jew mistoqsijiet rigward il-prezentazzjoni tiegħi jekk joġobkom dawn resquhom u organizzaturi li ser umbat jibatuhom lili u jiser nagħmel eh, l-almu tiegħi sabiex inwiġibkom fħin tajjeb. Grazzi ħafna u nawguralkom. Pues eh, muchas gracias también a la Takti que que ha sintetizado. Grazzi ħafna li Sur Tatic tal-li tana din it-taqsira tal-konklużjonijiet tal-laqa tal-ġisma u tal-li saret fawissu. Issa ser nati il-kelma lilkom. Jekk hawn xi kummenti jew mistoqsijiet dawn ser ngħadduhom li ulhom l-iktar fis possibbli sabiex niksbu xi tweġibiet. Iżda jidher li għamini min jitkellem. I don't know if my colleague Helga Stevens ma nafx jekk il-kollega tiegħi eh, Sir Stevens għandix titkellem għax hija relatur. Le? Aħna kollaborajna mill-qrib u għalhekk ma konċert għandix titkellem jien l-ewwel. Grazzi ħafna ta' dan is-smieħ qed nagħtu attenzjoni għal din il-kwistjoni u jien nixtieq ukoll nifraħ l kumitat għall aċċessibilità tal-organizzazzjoni. Dan huwa importanti ħafna. U nirringrazzjakom tal-li għamiltu l-kemm ikun aċċessibbli int meta tagħmlu dan qed e, segwu artiklu 4.3 tal-konvenzjoni u qed tagħtu eżempju. Tini punt dan is et qed namluħ għaliex nixtiequ li l-konvenzjoni tiġi implementata aħjar ta' tiktar drittijiet li nies b'diżabilità. U importanti li ngħidu mill-bidunet illi il-kizbiet tal-konvenzjoni fuq livell internazzjonali u l-fatt li l-Unjoni Ewropea adottat dan hija xi ħaġa illi verament Eh, hija ċitanti il-laqwa ħaġa li ġirat f'dawn l-aħħar snin qed eh, tikkonsolida id-drittijiet eh, għan-nies b'diżabilità. aħna sta għanna bżon eżaminaw il-prassi tagħna stess u għalhekk għandna dan is-smieħ u jien kuntenti li l-kol aħna qed nipparteċipaw. Jina nitħasseb dwar rabta bil proċess u r-riżultat meta pruva noħoldu fil-konklużjoni, nibdew naħsbu fil-konklużjonijiet, eh, irridu nkunu ċerti li konna riżultati ċari u mhux biss naħsbu dwar naħsbu dwar proċess. Aħna firmatari tal eh, tal-ċarta drittijiet tal-bnied tal-bniedem għal-nizizabilta għal dawn l-aħħar seba' snin, tistgħu tgħidu li bnies li għandhom disabilità li qed jgħixu aħjar minħabba dan il-fatt, purament minħabba dan il-fatt, għamilna differenza billi konna firmatari ħafna drabi nis jgħidulek li ma tistawx titwieġeb din il-mistoqsija. Emmin jgħidlek illi ridna namlu differenza iżda irridu niverifikaw. Huwa diffiċli ħafna lina li nidentifikaw xaħat illi uża il-proċess ta' petizzjoni ta' dal-parlament mod effettiv. U meta naqra affarijiet bħal li għandu jkun hemm iktar rapporti own initiative, għandna jkun attivitajiet iktar ta' fact finding, iżda dawn xorta konna qed nagħmluhom u xorta konna ħa nagħmluhom, irridu naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu iktar minn hekk, x'nistgħu nagħmlu b'mod differenti għal minħabba li għadna l-obbligi taħdin il-konvenzjoni iż-żewġ membri illi reprezentaw il-Komitat Peti fil-Qafas Ewropew nittamaw illi jitlu f'dan id-dibattitu jitkellmu dwar dan. Naħseb li jkun interessanti ħafna naraw kif dawn rapportaw lura lil dan il-Komitat u xiġri minħabba fek. Nkun nistgħu neżaminaw l-irwol dirett unkun nistaw namlu suġġerimenti konkreti dwar kif dan ir-rapportaġġ qed isir u rakomandazzjoni għandu jkun hemm u jekk għandu xi jkun hemm fis-segretarjat xi ħadd illi għandu set ta' responsabiltajiet kif hemm fir-rakkomandazzjonijiet, naħseb li għandna bżonn nieħdu azzjoni diretta f'dan l-aspett. Fix-xogħol illi Helga u oħrajn eh, għamlu u li ser nikontribwixxu fuqu din l-kwistjoni tal-irwol tal-Parlament eh, u il-qafas, il-monitoraċ tal-qafas għandu bżon jiġi ikkonsidrat. Nasab li hemm rapport iktar tard li ser jiġi indirezzat dwar dan fil-Kumitat Libe. Ma naħsibx nista' noħorġu bit-tweġibiet kollha aħna biss. Illum. Finalment il-verità il-verità hi illi xorta konna ħankunu qed niġġieldu sabiex l-Unjoni Ewropea tgħaddi dan l-att tal-aċċessibilità relevanti mill-rakkomandazzjoni u mill-konvenzjoni. Il-Parlament ivvota li jrid dawn l-affarijiet, ġifir il-Parlament Ewropew, diġà qalhom dawn l-affarijiet. Ġifiri, minn banda tnejdu illi daw l-affarijiet mandom xaqsma l-Konvenzjoni Ewropea, iżda minn banda l-oħra tnejdu li għandhom x'aqs l-Konvenzjoni Ewropea, għaliex qed ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea, l bib l-Kummissjoni Ewropea, illi din dal-tardjar mhuwiex aċċettabbli għaliex intom eh, qed eh, tiksru l-wedijiet tagħkom, qed iġibu ruħkom mod ħażin anke minħabba li firmajt minħabba dak li firmajtu, għanna bżon li jintkom tamlu, taħdmu, timbuttaw din leġislazzjoni l-qoddim u nixqu ngħidulkom li l-Parlament Ewropew lest biex din leġislazzjoni eh, jġibha fis Grazie Grazzi ħafna. <clears throat> Grazzi. Nixtieq nagħdi kumment. Forsi rapporter jiex tixtieq ukoll titkellem. Nasab il-konvenzjoni tal-ġus maquda kienet kruċjali. L-ewwel test dan fejn gruppi ta' disabilità setaw jidisem fil-abbozz tagħha. Kien l ewwel li ġiet determinat minnhom. Dan huwa bidu għaliex qed jgħin sabiex inżidu l-kuxjenza tal-nies u nbidlu anka il-mod ta' kif nifokaw fuq l-affarijiet. Nitkellmu fuq opportunitajiet ugwali u bla diskriminazzjoni. Forsi kont tagħmilha b'mod differenti inti, però naħseb dan huwa l-punt ta' referenza Aħna tlifna ħafna ħin vera qabel ma implementajna il-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni fuq il-post ta' xogħol dawn huma rekwiżiti imma jekk tħares sejn istati membri. Importanti ħarsu l-aġġustamenti li saru u mbagħad fuq l-aspetti ta' bla diskriminazzjoni 80% ta' diskriminazzjoni eh, razzista ma jiġux rapportati. Allora ma nafux kemm minnhom għandna mhux irrapportati. Il-Kummissjoni għalulna illi kellhom ħarsu lin ħafna aspetti dak li qegħdin nagħmlu bħalissa għal li nżidu iktar kuxjenza ma' nies. Forsi dinja qatra faċejan, imma importanti li kulħadd ikun jaf xed nagħmlu, importanti li naġġornaw il-Kummissjoni u ngħidulhom illi aħna ħankomplu nagħmlu pressjoni ejja naraw anka anħarsu lejn l-avvenimenti sar fl-Italja xi xarilu. F'Tessaloniki u anka fuq il-progress naqbel ma'kom. Imma l-konvenzjoni tal u ma'uda naħseb huwa punta referenza. U jatina roadmap. L-unika problema hija li forsi din hija triq diffiċli. Hemm xi kumment eh, ieħor. Nadilek il-kelma, rapporter. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom tal-prezenza ta'kom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kumitat illi organizza dan kollu, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-li huma semaw l-interventi kollha tagħna. Naħseb din hija xi ħaġa importanti ħafna. Kif qal il-kollega tiegħi tajjeb li natu eżempju lil kumitati l-oħrajn, speċjalment fuq l-aċċessi natu hawnhekk. Hemm ħafna laqat li mhumiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità il-persuni b'dizabilità huma ċittadini Ewropej ukoll u bl-istess drittijiet bħal kwalunkwe ċittadin u din irdu għaf f'moħħna. Dak li nixtieq insaqsi u najt lill-membri huwa li nkunu inklusivi. Din nista' nagħmluha billi natu eżempju. Għalek, nir-ingrazzjakom ħafna l-isforzi li għamiltu, ehm, sabiex dan il-smiħi kun ta' suċċess. Kif tafu jiena relatur? fuq l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal dal per għal drittijiet tal-persuni b'izabilità. Jina kol parti mill-Kumitat Ample u mal-Kumitat Libe jina kol naħdem un-involuta f'dan ix-xogħol. Fil-Kumitat tal Petizzjonijiet jina involuta f'dan l-istess qasam ta' xogħol. Għalhekk l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili għal persuni b'Dizabilità u anke organizzazzjonijiet bħal IDF e fiħdan l-Unjoni Ewropea, kif ukoll organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet oħrajn naħseb importanti ħafna li huma jkun jistgħu jinkludu il-vuċi ta' ċittadini ma dawk ta' persuni disabilità biex bekk eh, dawn ikunu parti mid-dibattitu il persuni b'dizabilità jkun jistgħu jitkellmu għalihom infushom u mhux l-assoċjazzjonijiet l-organizzazzjonijiet biss jitkellmu Fissimam. Il-Kummissjoni Ewropea b'mod uffiċjali iddikjarat eh, il-ħruġ mill-qafas tal-konvenzjoni ħajjimxu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Monitoraġġ u man volut, jina kont involuta u koll fi dialogu strutturat um, fawissu f'Ġinevra. Nirringrazzja ħafna l-Kommissjoni u għandi rispet kbir għal motta kif il-Kommissjoni kienet għata taħdem mal Komitat ta' Monitoraċ. Jina ħerqana biex nara kif ħanżommu kooperazzjoni kostruttiva fiħdan l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea Il-kol kemm aħna għandna responsabilità u rwol fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal ġusma Mauda. ċerta illi ħansibu mod ta' kif ħanżommu l-Kommissjoni involuta b'modi differenti. ċerta wkoll il-Kommissjoni ħażomm eh, kooperazzjoni kostruttiva magħna. Innu tajtu ukoll illi tkellmu fuq l-aċċessibilità tal-konvenzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li diskutejna għal ħafna drabi. L-Istati Uniti fl-Amerika kien hemm qatt ta' għal-nizzabilità mid-disajnijiet, jiġifieri din is-sena ħeċċelebraw 25 sena mill-lat tal-persuni b'disabilità fl-Amerika. Ġifieri aħna qegħdin lura fl-Ewropa u naħseb din hija ħasra verament u tal-mistija u koll għalix aħna nasbu illi il-pajizi kollha kienu qegħdin jipproteġu dritti tal-bniedem għal żmien twil fl-istorja iżda rridu naraw kif ħan bidlu l-approċ għal gruppi ta' persuni b'disabilità. U importanti illi drittijiet u għali naslu għal-jom ukoll bl-aċċess, l-aċċessibilità. Bekk nużaw anka l-eżempju ta' persuni ta', ta pajjiżi oħrajn illi kellhom aċċess ugwali għal kulħadd għal numru ta' snin. Naf li l-Unjoni Ewropea adottat konvenzjoni tal-impjieg ugwali fl-2011 imma ma rridux inżommu l-aċċess ta' persuni disabilità fl-impjieg biss, din titkun xi ħaġa ta' kuljum fl-aspetti edukattivi, soċjali u jkollna approċ aktar wiesa milli sempliċement l-impjeg biss. L-ugwaljanza ċit tkun parti mill-konsiderazzjonijiet tagħna fl ma' kollha tal-ħajja. Għalhekk qed nistennew il-proposti konkreti um, anka fl ta', ta persuni disabilita madwar l-Ewropa. Sa fuq ir-rapport illi għedha nipprepara jiena u jiena nkal ħerqana biex nisma il-kontribuzzjonijiet kollha minna naħa tagħkom nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Helga. Jiena naqbel perfettament miegħek. Xi ħadd ieħor li jitkellem. Eleonora. Għafar um, un intervento. Jena, nishtiq l-għonet nir-ingrazzja il-rapporters, illi ħadu sem dal-ħodu dan l-ewwel round. Naħseb illi eh, għatem ħafna xisir f'dan il-qasam u sfortunatament eh, l-Europa spiss eh, għanda diffikultà meta niġu għad differenza bej teorija u l-prassi. Għax ħafna drabi naraw anki f'dan il-specialment f'dan il-komitat il specialment fdan il komitat E kif l-applikazzjoni tal-liġijiet u tal-linji gwida illi e jiġu definiti għawnek fil-parlament fil-fat ma, ma, ma jsirux realtà fil-prassi u dak li għajdu l-kollegi jiena naqbel maħħom naraw li jem differenza fil-fat bejn dak li hija teorija u dik li hija l-prassi hemm ħafna xisir u f'dan il-kas, f'dan il-kazijiet jiena wkoll kol, eh, qed namel kull ma nista biex eh, nibotta kemm jista' jkun eh, u nirrealizza dak li qed jinata hawnhekk u namlu passi attivi fl-Ewropa u natu din il-ħidma fin din il-Kummissjoni biex anki biex toħroġ bi proposta ġdida kif anke għadna illi għanna namlu pressjoni biex il-direttivi eh, jimxu anki fil-Kunsil. U għan possibli eh, illi naċċettaw eh, situazzjoni bħal di illi wara kollox huma żewġ pajjiżi u tlieta illi qegħdin iwaqfu jibblukkaw bil-minoranza tagħhom jibblukkaw il-proċess fil-kunsil. U ħafna drabi dan jiġri u dan eh, eh, et verament eh, jirrapprezenta ostakolu għall-attività tagħna. Il-Parlament iridu namlu kull ma nistgħu biex namlu pressjoni fuq da. Jiena naqbel ukoll ma dak illi intqal minn ta' kollegi jiena nittama illi l-isforzi tagħna ser jaslu għal realtà konkreta jiena essa uh, kurjuża ħafna biex nisma il-parti li mista dibattitu. Muchas gracias, Leonora. Tomamos. Grazie ħafna, Leonora, għan nota ta' dawn id-direttivi. l aċċessibilità u ħankomplu insegwu il-progress. is signora Becera Bastereka. Grazzi ħafna nirringrazzja l-kull min tkellem. Se tkun diffiċli li nħarsu l kwistjoni iktar diffiċli indirizzaw bħal disseminazzjoni. Għan nitkellmu fuq drittijiet ugwali u opportunitajiet ugwali tajab li irrid ikollok l-aċċess. Issa, l accessibilità tagħti lil ħafna nies l-opportunità sabiex tilħaq il-miri, jilħaq il-miri tagħhom. Meta nitkellmu fuq l-aċċessibilità, qed inħarsu ħafna ostakli mhux dawk ta' proċedura u anka legali. Kif ukoll l-aċċess fiżiku bl-iktar mod sempliċi. Hawnhekk qed nitkellmu fuq kuntest aktar wiesa u nħarsu wkoll lejn eh, il-kuxenzi tagħna fuq livell Ewropew u anka fċertu dewmin fil-impetazzjoni ta' dawn id-direttivi. Dawn ħaj garantixxu li naslu għal opportunitajiet ugwali. Nixtieq nitkellem ukoll fuq l-importanza tal-Kumitat tal-Petizzjoni sabiex aħna naslu l-progress. B'mod speċifiku, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq inizjattiva partikolari imman kan ħarsu lejn it-trattat ta' Marrakesh, din xi ħaġa illi aħna rridu nkomplu naħdmu fuqha. E, tlet snin ilu it-trattat ta' Marrakesh kien wieħed mill-ftit kwistjonijiet li ħareġ mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-plenarja fl-aħħar laqa tal-, tal dan il-Kumitat kellna l-opportunità ma' dawk li resqu l-petizzjoni u u hemm mandat legali mill-Konvenzjoni tal ġusma u dal-persuni tal-disabilità, l-aċċess għall kultura eccetera u hemm grupp dan l-Unjoni, pereżempju fil ġermanja u fl-Italja, u għandhom din l-idea falsa fil-problema tal kompetittività Din hi xi ħaġa li tressa mal-Kunsell fejn is-servizzi tal-servizzi legali nafu x'inhu mal-kompetenzi tagħhom u aħna għandna fiduċja fihom il-Kunsill u l-Parlament ikkonfermaw u ratifikaw illi din hija kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea m'hemm dar raġuni għalfejn ma nagħmlux ratifika tagħha. Għalhekk rappreżentanti tal-persuni ta' ċittadini fil-Parlament għandhom jitolbu ratifika ta' trattat ta' Marrakesh mingħajr minn. Forsi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jistgħu kol jagħmel għandu jmexxi dan il-proċess. Jekk nħarsu l-istituzzjonijiet fl-Unjoni, li forsi anka mhux tajjeb, pereżempju fil-Kunsill, eh, hemm ċertu mblukkaġġ. U anka nħarsu l-istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu fl-Unjoni. Dawn qegħdin jitolbu l-istituzzjonijiet l-oħrajn sabiex ma jkunx hemm il-kompetizzjoni inġusta biex namlu dak li verament dak li għanna namlu u nirratifikaw dan it-trattat ta' Marrakesh. Grazie ħafna Iva naqbel miegħek. Il-kelima li miss. ħanalqu dan il-panel dan l-intervent. Grazie ħafna. Jiena president ta' organizzazzjoni dan huwa smih importanti ħafna għal għal persuni b'dizabilità dak li qed inħarsu l-qoddim huwa lejn eh, lat li direttiva Ewropea sabiex ikun hemm il-parteċipazzjoni anke f'servizzi audiovisivi. Iżda ħafna drabi din mhix implementata korrettament eh, fl-istati membri u nittamaw illi dan l-att Ewropew ħajjejn. Jiena nixtieq ukoll insemmi xi ħaġa marbuta mal-rapportaġġ tal-ilmenti Jina nejx fir-Renju Unit dan l-aħħar kellna diskussjonijiet mal-Kummissjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u kif jirrappreżentaw il-persuni b'diżabilità fir-Renju Unit. Dak li qed naraw huwa illi il-Kummissjoni tirċievi 96,000 il-ment imma mill-2007 ħarsu biss lejn kas wieħed fuq persuni b'diżabilità. Ġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu bħala ċittadini Ewropej li li jistgħu jagħmlu l-menti lil pereżempju l-Kumitat ta' Petizzjonijiet irridu naraw l-ewwel ħaġa li nindirizzawha nindirizzaw dawn il menti f'pajjiżhom stess f'pajjiżi ċittadini. Fir-Renju Unit meta nippruvaw nindirizzaw diskriminazzjoni eh, ta' persuni b'diżabilità nħarsu biss l-individu u nresqu il-każ legali l-ewwel Issa, sfortunatament, il-kas legali u lajnuna legali anka l-persuni li mandomx tfur tajjeb, jitneħħa dan il-kas. Allura, qed naraw dawn il-messagġi kontroversjali, mħaltin, u nixtieq nkunu nafu kif ħan nirranġawhom daw. Grazzi. Sì, muchas, muchas gracias. Grazzi ħafna. Iva Fil-fatt din hija kwistjoni li nindirizzu hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, id-diffikultà li jkollok l-aċċess għas-servizzi u li jkollok l-istess drittijiet fit-trattati innifisom. Hemm xi ħadd mill-panel li jixtieq jitkellem f'dan l-aħħar round? Jekk le, nirringrazzja lil kulħadd Cecilia, rappresentant tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u nirringrazzja l-kull minn tkellem ukoll. Nirringrazzja wkoll il-membri eh, tal-Parlament hawnhekk dawn l-affarijiet jikkontribwixxu ħafna għall-implementazzjoni. Issa, naddi il-kelma lill kollega ħabiba tiegħi, Signor Cabezon Ruiz. Grazzi ħafna, Rosa. Ningrazzja wkoll il-Kumitat talli eh, resaq din l-inizjattiva. Din għandha valur kbir u sejjajna f'xogħolna sabiex inneħħu diskriminazzjoni għal persuni b'diżabilità. Kenna l-ewwel panel naħseb kienet diskussjoni interessanti ħafna peress li anka ċarajna il-sfidi li ħajkonna qoddimna u namlu ċara illi id-diżabilitajiet irridu jinżammu pala priorità fuq l-aġenda tagħna. Kim ħafna punti li semmew u nitkellmu fuq il-bżonnijiet ta' importanza kbira. Qed nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet differenti u x'jistgħu jikkontribwixxu min-naħa tagħhom. Jiena nixtieq nkun ottimista u ngħid ukoll illi nixtieq li nitlob l istituzzjonijiet biex kulħadd jagħmel xogħlu. Diffiċli nifmu għalfejn l-affarijiet jieħdu ħafna ħin. Imma irtu konna xi tip ta' koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet differenti fil-rwali tagħhom eh, fl-istati membri, fejn l-Kummissjoni u l-Parlament. Il-Parlament ukoll għandu rwol importanti u anka l-rwol ta' Kumitat ta' Petizzjonijiet għandu rwol importanti ħafna. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa importanti huwa vuċi għal ċittadini Ewropej b'mod ġenerali, b'mod partikolari imma għal dawk il-persuni li qegħdin isofru minn din it-tip ta' diskriminazzjoni. Għalhekk nixtieq nenfasizza l-importanza kbira li għandna fil-kontest ta' din ir-reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' ġus Mauda. Nixtieq ngħaddi għal panel li jmiss il-petizzjonijiet li kienu qed jaslu għand il-Kumitat, kwistjonijiet importanti fil-soċjetà ċivili, importanti li nagħtu rispons tagħna u nagħmluhom u nitkellmu anka fuq artiklu 19 tal-Konvenzjoni l-aċċessibilità palmanna f'artiklu 9 tal-Konvenzjoni, diġa referajna lih kif ukoll id-drat id-dritt li tesprimi l-opinjoni tiegħek kif insibu f'artiklu 21 tal-Konvenzjoni. Din hija xi ħaġa wkoll semmit. Dan kollu huwa importanti fil-kuntest tal-ratifika ta' Trattat ta' Marrakesh. Ħajkollna persuni u anka avukat sabiex naraw kif nistaw nilħu dawn il-miri. Mela, minn ermenu aktar ħin nixtieq naddi l-kelma mill-ewwel l kelima tagħna ċerta l ħatuna kontribuzzjoni tajba ħafna dwar Kera Bonanno li hija eh, tmexxi rikonoxximent tal-caregivers fil-familja fl-Italja. Kjara Bonanno. Buongiorno. Lodwa tajba. Illi nistudjaw il-leġizlazzjoni bħala protezzjoni tal-persuni b'dizabilità u li fl-Italja din il-leġizlazzjoni fil-fat eh, eh fija ħafna teorija, pero mandiċ ħafna bat realtà. U dana naraw specialment meta il-liġi italjani inqablom mal pratiċità u l-konkretezza tal-liġi ġermaniza. Nista naraw fil-kodiċi soċjali teżisti fi frażi eh, illi teżist illi edha flow l-artikolu tal tadan dan ta' dan il- ta' dan il-kodiċi li hija dar fid-dar, ġifiri l-ewwel kumdita għandha tkun fid-dar. Issa, fl-aeroplani, per eżempju, meta nati eżempju issa, fl-aeroplani, meta jkunem eh, problemi, eh, eh, tinżel il-maskra tal- tal- tal ossigenu eh, però miktub illi jek ikun hemm problemi, jek ikun hemm xi ħadd li hemm problemi, eh, il-persuna eh, li għandha problemi eh, għandha tistenna sakemm il-persuna li qiegħda ħdeha eh, tilbes il-maskra biex imbagħad tkun tista' tgħin l-oħra biex bekk ikun jistgħu jsalvaw iż-żewġ persuni. Issa, fl-Europa kollha hemm liġi biex eh, tipproteġġi dawn il-persuni illi jagħtu din il-kura lill-oħrajn. Imma fl-Italja m'hemmx. Issa, ejn immaġinaw illi eh, ikunaw post illi eh, qatt ma kien hemm leġislazzjoni biex taraf il-sitwazzjoni tal-rifuġati u, u biex jiġu diskussi anki eh, il-flussi tal-migrazzjoni, tal-migranti u, u, u fl-istess ħin il-krizi ekonomika eh, u, u fl-Italja organizzajna dan affarijiet u hekk jidher isna aħna edin eh, natu l-istess dritti l rifuġati bħal ċittadini. Però fil fat dana huwa mhuwiex ġust u laqas qed jirrispetta drittijiet tal-migranti li qed jaħarbu mill-mewt u mill-gwerer. F'dan il-każ e, e, mhumiex qegħdin jarfu l-kondizzjonijiet partikolari tagħhom u qegħdin Eh, edin, maħnix edin nirrispettaw dawn id-drittijiet. U dawn il-persuni li għandhom disabilità fil-familji italjani għandhom l-istess situazzjoni ta' dawn il-migranti. Eh, id-drittijiet homu mhumiex marufa. Situazzjoni internazzjonali dawn il-persuni illi jiexu familja fejn hemm persuni li mhumiex indipendenti E, e, fil-fat dawn mumiex marufa l-istatus tagħhom u huma għandhom dritt tal protezzjoni u aħna għadna għadna konven għadna konferenza fejn aħna eh, eh, tkellimna fuq id-drittijiet ta' dawn il-persuni li għatu l-kura l-caregivers fil-familja eh, għandhom dritt ta' li jistriħu fl-Italja min jagħmel da ma jistax lanqas jiddefendi ruħu minn minn tuħ ta', budget għax mandu lebda status assolutament. Anki jekk il-Ministeru tal-Welfare jitkellem fuq eh, dan il, din il-ħidma tal-caregivers, però fil-fat għat kien hemm ħafna tuħ fuq l-ispiża fuq eh, eh, fuq l-ispiża soċjali u f'dawn l-aħħar eh, snin neħħa il-gvern neħħa kull garanzija ta' appoġġ. Anki jekk fil-fatt il-politika soċjali fl-Italja e, isa l-istess bħal dik ta' pajjiżi oħrajn, fil-fatt però ma jihdux konsiderazzjoni il-bżonnijiet ta' e, ser u e, u ta' protezzjoni u din jikser id-drittijiet ta' dawn il-persuni anke il-fat ta, eh, ta, ta, ta, flus, ta' appoċ eh, illi, eh, illi jinata lil dawn il-persuni u sempliciment simboliku. U edin jinħalqu l-izolament ta' dawn il-persuni illi fil-fat u għal ħafna kazijiet il-għall-uniku tħul għal dik il-persuna illi mhuwiex assolutament mhuwiex biżejjed. U jista' nista' jiġi paragonat anki għall-isfruttament u għall-istat ta' eh, skjavitu. U għal din ir-raġuni aħna qegħdin nippreżentaw appell għal ġnus maquda biex eh, għax din l-idea tal-House for Heim kif semmejt qabel fil-liġi ġermaniza għada utopija fl-Italja. Grazie ħafna. Tkellimt fuq ħafna affarijiet differenti, b'mod partikolari fuq il-kura il fil-familja stess, kif nafu il-caregivers huma importanti ħafna għal dawk il-persuni li mhumiex indipendenti għal kollox. U meta nejnu aħna nizguraw illi għandhom il-wol fis soċjetà il-tnaqqis qed jaffettwa anka ħafna persuni vulnerabbli u anka l-persuni b'disabilità għalhekk inkompli mal-appell tiegħek aħna m'għandniex inħallu li ikun hemm dawn dan it-tnaqqis fil-benessri fejn ħajaffettwa lill aktar persuni vulnerabbli. Issa nistieden lill-kollega Spanjola tiegħi eh, mill-Kumitat Spanjol bħala rappreżentazzjoni tar-rappreżentanza tal-persuni b'disabilità. Grazzi ħafna li ringrazzjakom tal-istedina tagħkom l-ewwel ħaġa minnaħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq inħares lejn l-eżenzjonijiet għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fit-trasport u din nista' naraw anke fil-konvenzjonijiet fil-konvenzjoni tal-ġus maquda. Qed naraw nuqqas ta' konformità għaliex fil-leġiżlazzjoni naraw ċertu eżenzjonijiet u e, dak li huma inklużi li jidher li mhumiex determinati Allura hemm ċertu nċertezza u naqas ta' ċarezza. U naqas ta' ċarezza. Issa, jekk inħarsu lejn ir-regolament, eżenzjoni għal raġunijiet ta' sigurità. Per eżempju, il-persuni li ma jisimax ma jistawx jitilaw fuq l-ajruplan. Għaliex ma jkunx jistaw jindunaw jekk ikun hemm xi sitwazzjoni ta' emerġenza fuq ajruplan. U bl-istess argument, min ma jifimx l-Ingliż jew l-Ispanjol m'għandhomx jitħallew jitraw fuq aeroplan lanqas. Allura, jekk inħarsu l-inkwissjoni mod differenti u eh, namlu l-affarijiet li jista' jifimhom kulħadd minn mela allura ntejbu l-sitwazzjoni għal kulħadd għal kulħadd u mhux biss għal persuni b'diżabilità. Issa tieni raġuni għalfejn eh, ma jiġux mejjuna l-persuni f'trasport eh, flajru u għal minħabba li jkollhom bżonn ta' eh, notifika ta' 48 sija qabel. Issa jiena nixtieq insaqsi kemm il-persuna b'diżabilità se jkunu qegħdin jiċċaqalqu finqas minn 48 sija ta' notifika f'din anka nħarsu d-dispożizzjoni ta' gwaljanza. Allura aħna nippreferu ngħidu illi dawn il-persuni li ħajvjaġaw fin minn 48 sija ta' notifika għandhom jagħmlu għamna ebda diskriminazzjoni. Issa, it-tielet punt hija meta jkun hemm persuni tiżembra tagħha li jkollha bżonn ta' persuna terza magħha sa din jista' twassal għal problema ekonomika għaliex anka ikun ksur ta' dritt ta' ħajja indipendenti. Għalhekk ir-regolament jimxi mal jimur kontra l-inkollaċizibilità u l-opportunitajiet id-drittijiet għal aċċessibilità indipendenti u mobilità. Jekk inħarsu lejn l-aċċessibilità. Fil-konvenzjoni naraw illi l-aċċessibilità hija kondizzjoni importanti ta' priorità u m'għandix tkun ta' kondizjoni. Issa, mingħajr aċċess għat trasport, il-persuni b'diżabilità ma jkollhomx opportunitajiet ugwali biex jipparteċipaw fis-soċjetajiet biex eh, din hija xi ħaġa li għandek bżonn nittrasporta li għaz. U allura importanti nagħtu l-ugwaljanza dan il-qasam. Nuqqas ta' aċċess allura ħajwa sala diskriminazzjoni. Irdu nħarsu l-persuni b'diżabilità u anka lejn il-kunċett ta' sigurtà jekk inħarsu l-aħħar osservazzjonijiet tal-Kumitat ta' drittijiet għal persuni b'diżabilità fir-rapport li ġi prezentat mill-Unjoni Ewropea naraw illi revizjoni tal-standards huma meħtieġa fuq l-aċċess irid ikun hemm direttiva tal-ugwaljanza u ma jkunx hemm diskriminazzjoni kif ukoll eh, regoli fuq l-aċċessibilità u insaħħu id-drittijiet tal-passiġġiera. Issa, dan għaliex meta jkollna l-ostakli minn ċertu eżenzjonijiet irridu nħarsu lejn il-modell ta' disabilità le biex nid-definixu dawn l-ostakli. Per eżempju, dawn qed ikunu ta', ta ostaklu. U fil-konvenzjoni aħna qed nitkellmu fuq inklużjoni fl-igwaljanza, l-autonomija eh, u anka dialogu ċivili jiena nixtieq nala li aħna qegħdin nipprovaw qegħdin nagħtu eżenzjonijiet U jekk inħarsu lejn il-prinċipji tal-rivoluzzjoni tal-Franza, libertà egalità, aħna rridu nħarsu koll l-accessibilità u koll din nżiduha magħha. Grazzi ħafna l-onora aħna nħarsu lejn din il-kwistjoni wkoll u din hija xi ħaġa importanti ħafna li rridu ehm, nistudjawha. Ovvjament hemm diskriminazzjoni voluta s'issat ma kenniex eh, tweġiba fuq ir-rapport eh, minnaħat tal-Kumitat ta' Trasport fuq il-regolament ta' trasport brajru. Ħajkun hemm bżonn ta' regolamenti ġodda biex nirrispondu għal din il-problema ta' diskriminazzjoni biex nimxu mal-konvenzjoni. Tkellimt fuq eh, ostakli burokratiċi u aspetti differenti, apparti l-kwistjoni ta' sigurtà wkoll. jekk imorru fuq xi web page nistgħu naraw id-diskriminazzjoni bil-miktub meta inti taqra meta inti tipprova tixtri biljett tal-ajru fuq l-internet tara fuq il-websites differenti tal dinis tal-ajru. Allura, qed nipprovaw eh, naraw kif ħassir reviżjoni ta' dawn l-aspetti. U nirranġaw is-sitwazzjoni. Issa, naddi il-kelma lil Judith Klein, id-direttur tal-inizjattiva ta' saħħa mentali, il-Fondazzjoni ta' Soċjetà Miftuħa. Kitbet il-petizzjoni numru 1459 tal-2012. Grazzi ħafna, sinjur membri tal-Parlament, grazzi sinjuri tal-li l-opportunità biex nitkellem illum fuq il-petizjoni tagħna fuq nuqqas użu tal-fondi strutturali minn xi stati membri il investew il-fondi Ewropej f'istituzzjonijiet għal persuni b'diżabilità. Aħna ressaqna din il-petizzjoni skont ir-ratifika tal-Unjoni Ewropea tas-CRPD. Jina nishtiq inkellukom fuq tlet affarijiet li marbuta mal-Komitat tal-Petizzjonijiet l-ewwel punt tiegħi huwa fuq ir-riżorsi il-petizzjoni għal-bidu intlaqat malajr, imma mbagħad jisa tnaħiet mill-proċess u kellna insaqsu l-peti biex nkunu nafu x'ġara minna. Aħna nixtieq nkunu nistennejna risposta mill komissjoni għal aktar minn sena wara li batna din il-petizzjoni. Naf illi ħafna eh, persuni li batu petizzjoni jitkellem jistennew għal numru ta' snin, ġifirħan mhux wahedna jekk il-petizzjoni għalli għetnejn qed nifaw nħarsu non mill monitoraċ mela l-ura bżonn ta' aktar rizorsi biex ehm, il ma' din responsabilta u s-sir aktar fil-ħin. Issa, ehm, nħarsu nħarġu artiklu 19 tal-UNCRPD u anka fuq il-persuni illi verament għalihom importanti ħafna l-affarijiet isiru fil-ħin. Issa nixtieq nitkellmu wkoll fuq il-kuxjenza Eh, politika. L-MPs kollha tkellmu fuq in-nuqqas ta' trattament tal-persuni fl-istituzzjonijiet, imma ma tawx it-tort l-istituzzjonijiet innifissom, jiġifieri ħafna MPs ma eh, qablux mal-prinċipju ta' ħajja indipendenti. Ħafna qalu li din hija xi ħaġa li hija meħtieġa jekk il-peti ħajatu monitoraġġ ħaj proteġu verament, mela allura Eh, il-CRPD tajt le l-istituzzjonijiet artiklu 19 jitlob id-dritt li tgħix u tkun parti mill-komunità b'appoġġ adekwat. Jiġifieri, peti forsi tista' tuża wkoll xi appoġġ legali fuq kwistjonijiet ta' CRPD. Mod simili forsi pal per eżempju pal ma jkollhom l-mħalfin, jkollhom l-avukati li għatuhom avviż eh, eh, pariri legali. Nafu kol illi peti ma tistax ma jistax jagħti eh, rimedju legali, iżda jista' jagħmel affarijiet importanti oħrajn, pereżempju aktar pressjoni fuq il-Kommissjoni kif ukoll fuq l-Istati membri. Imma l-azzjoni tieħu l-peti u kif l-Istati membri jagħtu reazzjoni tagħhom hija xi ħaġa politika. Għalhekk peti huwa entità importanti biex anka l-ċittadin jimxi mal-politika Ewropea. fl sessin però, peti mhuwiex entità eh, effettiva bizzejiet għaliex dinja kwistjoni verament eh, serja. Per eżempju, il-petizzjoni tagħna fuq il-fondi strutturali għallu l-ilmenti kollha ħajmorru lura l-istati membri ma l-ura qed insaqsi min fl-Unjoni Ewropea jista' verament wasal għal rizultat ta' rimedju vinkolanti għall-ilment. Grazzi. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la capacidad que tiene Peti, pues no es... Peti. Gracias, Hafna Peti provaw jgħinu anka specialment il-personi ta' disabilita u nindirizzaw il-problemi tal-istituzzjonijiet Ewropej biex natu risposta lil dawn il-petizzjonijiet. Aħna kif edna niddependu minn organizzazzjonijiet differenti u irridu nħarsu lejn din l-alternativa li konna aktar rizorsi sabiex natu tweġiba aħjar għal petizzjonijiet. Issa, aħna nirċievu aktar minn 2000 petizzjoni fis-sena, ġifir diffiċli li t kollha kemm huma. Irridu ntejbu sitwazzjoni iva, iżda hija diffiċli ħafna li tagħti respons adekwat, speċjalment anka minħabba limiti li għandna aħna. Nafu li hemm problema u nafu illi irridu naraw kif l-istati membri differenti għedin jazmu fuq ċertu affarijiet, xieħut mill-istati membri jgħatu il-mekanizmi eh, meħtieġa iżda oħrajn le. Allura, il-komitet tal-petizzjonijiet ħajdu tentenka biex jimxu mal-konvenzjoni. Issa għana kontribuzzjoni oħra interessanti għana lil dr Diana Ngiova li hija l-President tal-Bord ta' Ġestjoni għal movement ta' Persuni b'Disabilitajiet fil-Bulgarija. Nadilek il-kelma. Шановена комисията, скъпи partnjori, това, kortu siċkin. Membri tal-Parlament, ħbib. Aħna dak li diskutejna hawnhekk huwa l-importanza tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Mauda Aħna kollha kemm aħna nistennew li jkun hemm pretizzjoni aħjar għal persuni b'diżabilità. Il-dokumenti politiċi spiss jiġu adottati eh, b'importanza storika u aħna nittamaw illi il-UNCRPD eh, se twassal għal eh, bidla storika. Jiena smajt fuq il-konvenzjonijiet fuq id-drittijiet tan nisa u tat tfal u ma jaħdmux kif suppost. U għal daqstant dawn din il-konvenzjoni għandha tkun differenti, għandha tkun eh, effettiva biex il-sistema taħdem mux biss fil-qafas tal ġnuż ma'uda ma anki f'kull stat membru singolu illi jimplementa din il dan it-tip ta' reġizlazzjoni ħafna dokumenti utli illi bla dubju eh, affettwaw tibdil politiku bħal per eżempju dikjarazzjoni universali ta' dritti tal-bniedem. Illi ġiet adottata fl-1948 u illi fija prinċipi importanti ħafna. Però fl-istess ħin għanna anki il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali, umbat għanna anki il-orti eh, Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu u anki il-Karta Ewropea. Dawn huma kollha dokumenti importanti biex jiġu protetti drittijiet fondamentali importanti. E, għal persuna b'dizabilità u, u jena bħala president ta', ta assoċjazzjoni ta' disabilità ta' persuni b'dizabilità ħna fil-Bulgarija eh, bħal ħafna stati aħna adottajna leġislazzjoni eh, eh, eh, li tirrispetta din il-leġislazzjoni l-artikolu 51 fil-Kostituzzjoni e għad-drittijiet tal-persuni b'disabilità. Għanna liġijiet eccellenti, per eżempju, liġi li tiddefinixxi drittijiet tal-persuni b'disabilità, anki il-drittijiet ta' access, meta nitkellem fuq l-accessibilità mhux qed ngħid biss eh, kwistjonijiet tal-arkitetturali, imma anki eh, il-kwistjonijiet kollha tal-ħajja, il-kura, tas-saħħa u kollox. Meta aħna niddiskutu dawn id-drittijiet m'għandniex qatt ninsu in-nisa eh, b'diżabilità u tfal diżabbli għax dawn huma gruppi li jiġi marginalizzat ħafna u ħafna drabi meddet bil-faqar. Dinja problema importanti ħafna. Għal dastant meta ħana nasbu fuq il-Bulgarija minkejja l-leġizlazzjoni tajba ħafna, fil-fatt hemm problemi, per eżempju, ta' aċċess għall edukazzjoni il-persuni b'diżabilità ma jirċevux biżejjed assistenza ma jiġux aċċettati bħala membri uguali ta' soċjetà għanna u koll il-problema eh, tal-access għal kura eh, ta' saħħa medika eh, b'mod speċjali fuq ċerti mart rar u rari u problemi onkoloġiċi. Minkejja din il-leġislazzjoni l-access għadu problema ikun xi tkun xi tkun disabilità jekk hiex fiżika jew mentali per eżempju, meta, meta jibnu xi bini ġdid, l erba fil-mija jew l ħamsa fil-mija biss e, e, tkun iktar l-ispiża jekk tiġi garantita l-aċċessibilità għal kulħadd. E, Sar 2006 il-Bulgarija kella sistema ta' aċċessibilità tal-bini, però r-riżultati zaħar e, ħafna l-access għall-impigi u koll u garantit fuq il-karta pero e, min ħaddem ma tantx jieħu gost e, ħaddem nies b'diżabilità. Fuq kwistjoni ta' immaġini u koll, per eżempju, x'immaġini se jkollha l-organizzazzjoni tagħhom jekk ikollhom persuna b'diżabilità u anki l access la għall-informazzjoni, għall-kultura u għall-avvenimenti sportivi u l-istess miex garantita. U jina mm, l-Komissjoni nishtiq napella lila u najdira tiġbet l-attenzjoni fuq kif tista' tejn biex tirżolvi l-problemi. Fil-Bulgarija ħafna drittijiet tal-persuni b'dizabilità eh, ġew traskurati. Per eżempju, Eh, emanki anki eh, ta' tolleranza fattor uman, eh, memx bizzejiet risorsi finanzjari u anki l-aċċess għal servizzi, servizzi kollha. Dan l-aċċess mhuwiex rikonoxxut bħala dritt fondamentali. U dana huwa ġustifikat, qed jiġi ġustifikat imħabba li mandomx bizzejiet fondi u argumenti oħrajn, pero u ovvju li ma nistax naċċettaw dawn l-iskużi. L-aċċess għal eh, zoni pubbliċi, għal bini pubbliku residenzjali, għal avvenimenti pubbliċi, anki dawn jieġu ġustifikati bil-fatti li mandomx bizzejiet fondi il-nuqqas ta' ċess għal kura ta' saħħa u għall edukazzjoni dina narawa kull jum. U nishtiq jiena appella lil kummissjoni e, din hija ħaġa speċifika għal leġislazzjoni bul bulgar għandha tagħmel referenza speċifika għal leġislazzjoni bulgarija fil-Bulgarija. Jien għandi affarijiet speċifiċi illi jistaw waslu għal soluzzjoni speċifiċi prattiċi u l-Komissjoni tista' tagħmel anki pressjoni fuq ċerti istituzzjonijiet biex jiġu solvuti da. Per eżempju, il komissjoni Ewropea ah, probabilment għanda taplika sanzjonijiet finanzjari lil dawk l-istati membri illi ma jirrispettawx il leġislazzjoni. L-Unjoni Ewropea probabilment għanda ta' ridotta anki il-liġi fuq l-accessibilità. Il-fondi Ewropej għandu jkollhom kondizjonijiet biex ikun hemm accessibilità obbligatorja għal kull bini li liġi mibni għandhom ikunu disponibli fondi għal eh, biex tiġi disponibli l-accessibilità, tkun xi tkun il-disponibilità finanzjarja u jew il-kriżi finanzjarja. U il-miżuri kollha raġonevoli għandhom jittieħdu minnajr ma jiġu traskurati il-talbiet tagħna leġittimi għandu jkun hemm biżejjed fondi u għandu jkun hemm sforz eh, fil-kampanja tagħna biex inqajmu l kuxenzi għax il-fattur uman huwa l-iktar wieħed importanti. U naturalment Eh, il-konvenzjoni eh, preferenza għal protokoll eh, opzjonali hija importanti ħafna jekk tiġi adottata u ratifikata se jkollha rwol importanti ħafna. U għal din ir-raġuni aparti il-persuni b'disabilità dawn il-persuni kunu jistaw iħossuhom differenti. Grazie. Grazzi ħafna. U importanti li naraw xinu l-punt di vista ta' tfal meta niġu għal persuni b'disabilità. Il-Komissjoni l-Unjoni ieħor. il l llum tista' tagħmel differenza konkreta għax tista' tejjeb il-persu il-ħajja tal-miljuni ta' persuni li ma jarawx illum li m'għandhomx aċċess għal kodba u għal materjali nqara imma għanna bżon ta' azzjoni enerġetika deċiziva, mux biss eh, eh, klim. il komitat tal-petizjoniet ta' l-aħħar snin kellha rwol importanti ħafna biex tiġ biex biex biex timplementa eh, eh, eh, it-trattat. Imma illum hemm minoranza ta' ta' blok, ta' blok li qeda edha twaqqaf din leġizlazzjoni u dawn jinkludu anki l-Italja u l-Ingilterra biex biex ma jaslux uh, dawn eh, u l-Germania biex ma jaslux għal dawn il-leġizlazzjoni. Aħna eh, qed inħossu li dawn huma tattika u ma nistawx inkomplu naħdmu fuq għax li nħossu għalija immorali u ma nistawx naċċettaw. Il-Komitat tal-Petizzjonijiet jista' jagħmel differenza llum billi jippreżenta lil sessjoni plenarja riżoluzzjoni biex titlob ir-ratifika immedjata tal-din dan it-trattat minnaħat tal kunsil Ta' trattat ta' Marrakesh. Il, il, fe, u jena niproponi li l-lum eh, nihdu eh, dan eh, f'konsiderazzjoni u l-lum naprovaw din il-rizoluzzjoni. Eh, il-persuni omja ma jistawx jistennew snin, il-pajizi kolla fid-dinja għedin jirratifikaw għaddan it-trattat, il-Messiku, il-Brazil, eh, ċili, eh, l-Indja, kull imkien imma qed jiġri li dawn ratifiki qed jiġru, eh, però però fejn m'hemmx il-kodba u fejn hemm il-kodba ir-ratifika mhix qed tiġri bħal fl-Unjoni Ewropea. Mingħajr ma nagħmlu formattazzjoni tal-kodba għall-omja eh, fl-Unjoni Ewropea se, se nerġgħu nirrepetu l-esperjenza li eh, eh, ġiet eskritta hawnhekk mill-persuna indjana meta Bikiet il-kulħat meta spiegat kif hija saret eh, eh avukat eh, fl-Indja. Eh, għalix missiera kien qed jaqrala l-kodba wieħed wara liħor kull sena din kienet persuna għamja e, e, kien jaqrala l-kodba kollha e, u hi saret avukat, irnextiela sir avukat. Meta llum fl-Ewropa hemm il-kodba u kiku kienet qed tgħix hawnhekk kienet tista' taqrom direttament hija bil-brajl. Kif nistgħu aħna naċċettaw sitwazzjoni bħal di u ħafna minnhom dawn ir-raġunijiet huma tekniċi. Il-kwistjoni il tal-iskużi tal tal-Germania u tal-Italja tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u ma folots u e, fil-Parlament u fil komitat għalu illi il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea e, e, hija blar dubju u l-Kummissjoni Ewropea servizzi taħħa għallu l-istess ħaħa anki s-servizz legali tal-Kunsil għallu li l-kompetenza hija legali hija tal-Unjoni Ewropea. U dinja skuza tal pajizi bħal germania u u anki Is-servizzi legali tal-Ministeru tal ġustizja għedin jajdu li anki huma jafu illi ja kompetenza tal-Unjoni Ewropea, però l germania ma tridx ratifika raġunijiet politiċi oħrajn. U jiena nħoffi li dawn huma skużi u ma nistawx inwaqfu eh, din il-kwistjoni u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li kienet strumentali għandha tagħti l-aħħar imbuttatura biex dina ssir kollha viżibbli għall-istati membri kollha u jiena naħseb illi wara suġġerimenti tal-Parlament tal-membri tal-Parlament wara l-laqa ta' Settembru dan għandu jkun viżibbli eh, kullimkien eh, azzjoni eh, viżibbli biex inkunu nistgħu natu stampa ta' din ir-riżoluzzjoni eh, barra mill-Kunsill fremkel mal-rappreżentanti tal-persuni omja fid-dinja kollha irridu Iridu nintemmu eh, eh, dan il-ġuħ tal-kodba u għandhom laqas għandhom wieħed fil-mija tal-kodba li jeżistu fid-dinja. Mem lebda raġuni, eh, hija sempliċement aħna hija determinazzjoni tagħna biex intemmu għadin. Itkellem il-rappreżentant tal-Unjoni tal-persuni li ma jarawx fl-Ewropa. Grazzi David. nittamaw li nkunu nistaw bil-komitat tal-petizzjoni. Għanna mistoqsija oħra mill-lider. Jena Magdbirta u jena nirrapprezenta Inclusion Europe għal persuni b'disabilità intellettuali. Aħna nilqaw illi il bżonni ta' disabilità ġew Msemmija l-lum iktar minn darba waħda. l accessibilità l-informazzjoni importanti biex nizguraw li li persuni b'disabilità intellettuali jistgħu jieħdu sem fil-proċess ta' deċiżjoni li jaffetwaw il ħagatahom tagħhom. Dana jista' jiġri eh, bluzu ta' lingwaġġ sempliċi li huwa faċli li jiġi moqri, però anki fil-mod strutturali kif l-affarijiet isiru u dawn il-bidliet eh, bħalissa għedin jiġu mwetqa mill uncrpd CRPD u il-rizultat għandu jkun li dawn il-persuni jistaw anki jieġu prezenti f'dawn il-laqat u jihdu sem fihom Inclusion Europe hija kontenta li tappoġġa dawn l-istituzzjonijiet biex jipproteġu drittijiet tal-persuni b'diżabilità u aħna kontenti koll li nagħtu xi l-appoġġ tagħna tekniku eh, b'lingwaġġ sempliċi eh, kualsiasi koza li tista' tejn biex eh, tejn biex tnaqqas id dizabilità għal dawn il-persuni. Grazzi, ħafna. Hemm xi ħadd li qed jitlob. Jiena Arjana Kolonnella, jiena Taljana, jiena qed nagħmel eh, jiena qed nagħmel eh, training fil-Parlament Ewropew, qed nagħmel staġ għandi din il-fortuna il-problemi fl-Italja sfortunatament huma ħafna għal persuni li eh, għandhom disabilità u ma jarawx u fostom dawem l-aċċess għall-impik dinja problema kbira, infatti għad dizabli il-kumpanija jipreferixxu jħalsu sanzjoni eh, u milli, milli jimpiegaw persuni bħal daw. Għal eh, dawn, dawn li żid fl-Italja mhuwiex applikati. Eh, hemm il-prinċipi, hemm l-intenzjonijiet, però fil-memx fatti. U dinja problema kbira barra mill-fatt illi infatti dawn il-persuni mhumiex Eh, inklużi fis soċjetà Jiena niprova, niproteġġi u niddefendi id-drittijiet ta' dawn il-persuni b'diżabilità fl-Italja. Jiena eh, ktibt ħafna artikoli u publikajtom fuq eh, l-esperjenza personali tiegħi deskrivejtom f'dawn l-artikoli hemm problemi kbar li wieħed isib dar u kollu hija diffiċli u raġuni kulturali u storika għax illum il-persuna diżabbli qed jiġi konsiderat anki l-lum bħala pis għas soċjetà, qed jiġi eh, perċepit bħala pis, bħala problema, bħala persuna li eh, jagħti fastidju u fil-fatt għandu drittijiet aħna persuni bħal oħrajn u sfortunatament jiena eh, jiena leħen tal-problemi ta' dizabli oħrajn, specialment dizabli eh, ta' dawl u anki tal-familji tagħhom. Eh, u Eh, il-soċjetà għandha eh, eh, politika ta' protezzjoni u ma jikkonsiderawhomx bl-istess livell bħal oħrajn u dawn il-persuni ma jistgħux jgħixu ħajja normali bħal kulħadd. Huwa diffiċli bla dubju, però mhuwiex impossibbli. Il-problema hija l-m'hemmx strumenti biex nagħmlu mod illi aħna jkollna ħajja normali bħal kulħadd. U mhuwiex possibbli il wieħed jasal 33 sena bi kwalifika bħal tiegħi jiena studjajt il-liġi għal ħafna snin u m'għandix impik. Din miex eh, ħaġa possibbli. Sfortunatament hemm diskriminazzjoni kbira, hemm ħafna preġudizzi u hemm ħafna xisir u jiena disposta eh, naħdem hawnhekk eh, fil- kommissjoni għandi xogħol konkret anki jek naf e, e, il-xkil konkret konkret u diffiċli li wieħed nelbu. Il-mentalità hija għandha l fil-ġenerazzjonijiet passati u qed nara illi e, dan din hija l-om tal-problemi kollha. Hemm problemi oħra wkoll pereżempju fil- fil-fat illi aħna għanna spejjeż kbar immens għal biex nistudjaw u e, e, e, jiena ktibt artikolu li eh, għat li eh, l lega għadrittiet għad li li jena f'kuntat maħħom u publikajt anki ħafna artikoli maħħom eh, li jemre diffikulta kbira biex wieħed jisib dar u memx rispett għal persuni li għandhom diffikol din id-dizibilità u fil-fat l-Italja suppost t-rispettom u tajt li t-rispettom imma fil-fat ma t-rispettomx. Dawn l-artikoli fil-fat eh, f'dan artikolu jiena għat li huma spejjeż kbar immens biex biex wieħed jistudja u anki l-entitajiet li supposti jagħtu l-kontribuzzjonijiet eh, finanzjari eh, hemm ħafna burokrazija li wieħed jitlob ħafna żmien u ħafna drabi kollu joħroġ il-flus minn butu. screen reader eh, per eżempju e um 1000 o 400 euro eh, e, u mux bizzejiet u uh, naħseb illi fil- familja u koll il-persona dizabli għanda tfendi għarrasa. Pratikament jina eh, nirringrazzja l-asko tal-li accettatni, eh, eh, accettawni għawnek għal kompetenzi tijaj, Eh, u mux għax jena dizabli bħalma niġi konsiderata fl-Italja u għal daqstant jena nittama verament li se jkolli futur anki jekk eh, nara li fl-Italja dana mwix possibli eh, l-anti għaj għan nibqa Brussellu jkolli ħajja normali un kompli anki eh, napoġġa l-istituzzjonijiet Ewropej fil-post li naħdem fih. Dan huwa lan tiegħi u jiena disponibbli minn issa biex natikom l-esperjenza tiegħi personali li jibsa ħafna u skont anki il-kompetenzi legali eh, li niposjedi. Grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek. Iva, għanna bżon ta' persuni b'dizabilitajiet u ovvju eh, u anki tal-impen tagħhom. Aħna kellna ħafna kwistjonijiet dal-ħodu fil-panel li koprejna pero hemm bżonn ukoll għall impenji jekk irridu intemmu dawn il-problemi li deskrivejna. Issa se nisimgħu minn Sur Kutajjar li huwa membru u li huwa avukatu membru fondanti ta' assoċjazzjoni ta' Gozo Disabilitajiet. Il-mikrofonu fidek. Sinjuri, l-odwa it-tajba. E Kif għal moderatur jina Kevin Kutajru jina minn Malta, mux se nitkellem bil-Malti, se nitkellem bl-Inglis għal beneficju ta' kulħadd, jina persuna għamja u jina ili ek minn du kelli 13 sena, imma illum jina sirt avukat u jina attivista ta' disabilitajiet. Jina ili ek minn du kelli 13 sena. Pratikament din hija eh, eh, il-persuna tiegħi u jiena preżentat eh, preparajt prezentazzjoni u dan li għattu fl-ewwel slide. Fit-tieni slide tiegħi li nixtieq nipprojetta, jiena qed nagħti informazzjoni fuq l-organizzazzjoni tiegħi. Jiena Malti, però niġi mill-gżira li hija ta' tramuntana ta' Malta li hija Gozo, imma din hija għawdex, illi din hija gżira zaħira ħafna u għandna organizzazzjoni fil-kamp tal dizabilitajiet illi fiha seba entitajiet tal-gvern u jiena president u fondatur ta' din l-organizzazzjoni li tiġbor dizabilitajiet kollha u aħna dina għafnija eh, fl-2003 li kienet is-sena Ewropea dedikata għal persuni b'diżabilità. U minn dak iż-żmien mxejna l-qoddim u irnexxilna niksbu ħafna. Minkejja li kollha metti li qed fadal ħafna x'namlu kif qalu ħafna diġà kelliema qabel u kif jidher li huwa l-każ eh, f'ħafna pajjiżi oħra Ewropej. It-tielet slide tiegħi Malta has Malta my country titkellem dwar li Malta eh, firmat u ratifikat il-konvenzjoni tal-ġisma u għal-drittijiet eh, tal-personi b'dizabilta. Dan għamilni fl-2012 u dan huwa pass pozittiv ħafna. Jien kont parti mill-komitat li implementa din il-konvenzjoni f'Malta. Malta u niftakar illi tnejn mill-problemi u l-għanin l-tajna maħħom kienu l ewwel net il ħtijġa li kullem iktar rizorsi Malta għanda rizorsi limitati u biex nimplementaw il-konvenzjoni tal-ġusma u da trit ħafna rizorsi iżda jien konfidenti li jien fiduċjuż li jistajna xielna. Problema oħra naħseb li i l-ikbar problema i l-attitudni. Hemm ħafna attitudni, opinjonijiet, ħafna drabi żbaljati dan il-mekanizmi tal-istat u għadifiċ ħafna tibdel din l-attitudni u naħseb li din hija l-ikbar problema li għandna f'Malta biex nimplementaw din il-konvenzjoni. Rabba slide nishti eh, illi nifoka sa fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Et eh, l llum sfortunatament f'Malta meta għamilt ftit riċerka dwar petizzjonijiet li ġew minn Malta, <coughs> ma sibt xejn, ma sibt lebda petizzjoni kien ġejlejn minn Malta lejn dan il-kumitat u din kien ta' diżappunt għalija għall-inqas mir-riċerka li rnexxi li nagħmel jien ma fsibt l-ebda petizzjoni. U nixtaqsi lil nifsi għal u dan. Forsi hija l-ħsieb li n-nis għandhom f'Malta dwar il-Parlament Ewropew. Tafu li l-Kumitat tal-Petizzjoni qed parti mill-Parlament Ewropew. N-nis Malta jaħsbu li l-Parlament Ewropew ħafna drabi għandu riżultati jew jaħdu jew azzjoni li ma tkunx f'waqta u mhix taqsek effettiva. Dawn huma dubi li siba mhux biss f'Malta iżda anke f'pajjiżi oħrajn u dan rajnieh direttament eh, fl-2014 meta kont kandidat għal PPE għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Meta bdejt infittex dwar dan eh, skoprejt li fil-fatt dik hija dak huwa l-ħsieb ġenerali Nimxa l-slajd li miss. Minkejja li ma kienem lebda petizzjoni li waslet f'dan il-komitat minn Malta, xorta nemmen illi hemm lok għal petizzjonijiet minn Malta għal dan il-komitat. U ser nsemmi tnejn bot partikolari oħrajn, iżda dawn huma l-iktar tnejn importanti. Is-settur tal-impjiegi aħna na problema kbira e, b'nies li ta' diżabilità li ma jistgħux isibu xogħol f'Malta. U dan mhux ħafna drabi mhux minħabba li għandhom nuqqas stabilitajiet jew minħabba li m'hemmx riżorsi, iżda minħabba l-attitudni ħażina li jkun hemm. L-attitudni hija l-ikbar problema li għandha f'Malta, iżda mhux biss f'Malta, naħseb li esperjenza komuni għal ħafna pajjiżi u problema oħra illi għanna f'Malta hija it-trasport pubbliku. It-trasport pubbliku minkejja il-sussidi kbar li jagħti il-gvern qed ikkompli ikun inaċċessibbli għalina. Saru xi kisbiet iżda jibqa inaċċessibbli nużar trasport pubbliku kuljum u nista' ninduna u nista' nindukom li huwa diffiċli. Issa hemm modi. Ħanerġa' nibdajiet il kelliem Jinħarist lejn in-numru ta' petizzjonijiet li jaslu fil-Kumitat ta' petizzjonijiet mill-Ewropa kollha kemm hi. Rajt ukoll ir-rapport, l-aħħar rapport illi ġi preżentat fl-ewwel panel. Naħseb illi l-ammont ta' petizzjonijiet fis-settur ta', ta nies b'diżabilità Nara illi in-ammont ta' petizzjoniet li joħorġu għal nies diżabilità huwa żgħar ħafna nix issaqsikom għaliex Għaliex il-numru l għadasek bax, in-nies b'diżabilità u rappresentanti tagħhom jafu bil-possibilità li jiftu petizzjoni mal-Parlament Ewropew u jien nixtieq eh, nressa din is-suġġeriment nixtieq li l-Parlament Ewropew jaħdem fuq dan. Il-punt ta' slide tiegħi li miss huwa li F'kull stat membru hemm sta hemm uffiċċju rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Nasib tal-uffiċċju jista' jintuża sabiex inwasslu iktar nitkellmu dwar il-possibilità illi dawn il-pajjiż li jitkellem dwar il-possibilità illi n-nies iresqu petizzjoni kif jista' jagħmlu din u x'effett jista' jkun hemm ta' petizzjoni għax naħseb illi l-potenzjal tar-riżultat li jista' jkun hemm ta' petizzjoni ta' dan it-tip eh, u r-riżultat ta' dan il petizjoni fuq l-Ewropa kollha kemm hi għadu ma ġiex splorat u sfruttat kompletament. Naħseb illi dawn il-petizzjonijiet meta jiġu indirizzati b'mod serju naħseb illi jistaw jagħtu riżultat tajjeb u pożittiv fl-Ewropa kollha kemm hi. Għalhekk jiena ninkoraġixxi lil Parlament Ewropew u dan kumitat sabiex jistieden rappreżentanti tiegħu fl-Istati membri biex jiltaqgħu mal-NGOs u sabiex jikoraġġihom sabiex jibatu petizzjoni lil dan kumitat għax jista' verament taħallu l-frott. Dan eh, me jwassalni l-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħi. Nishti eh, fil-fat nirringrazza l-Komitat tal-Petizzjoni tal-li biex niġi għawnek. Mod partikolari nixti nirringrazzja l-MEP Roberta Mezzola, l-MEP Maltija. Naħseb li verament tamlu tamlu bieċa xol tajjeb jekk joġobkom għanna bżon l-appoċ ta'kom. In-nies b'diżabilità fl-Ewropa kollha kemmi għandhom bżonn Eh, jaraw riżultati aħjar il-ħajja tagħhom għandha bżonn titjieb. Grazzi ħafna sur Kutajjar. Jej, finalmente le damos la palabra al van profet. Fl-aħħar nixtieq nagħti il-kelma lis-sur Proesko mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Olja tal-Ġisma Uda. Sinjura Proeskonti. Hi, a very thorough. Thank you to all of you. For... Grazzi ħafna tal-istadina ta'kom. Aħna din rajnija bħala opportunità tajba sabiex jisaxħu l-kollaborazzjoni bej il-ġisma u u il-Parlament eh, Ewropew. Jina fil-fat membru tal-unit tal-petizzjonijiet li jindirizza l-ilmenti li jirċivu il- Nazzjoniet Maquda. Aħna nirċivu madwar 150 petizzjoni fil-ġimma li, li laħqu 7200 eh, ilment f'sena madwar wieħed fil-mija għandhom xaqs ma' drittijiet tal-nies bizabilta. Dan nistaw nispjegawh illi mit-tmin kumitati illi għandhom il-kompetenzi li e, jindirizzaw l-menti, s-sibidi u fost l-axħar li ġi e, implementat u fost l-axħar li beda l-komunikazzjoniet tijaw. Il-Komitat għad-drittijiet ta' nis b'dizabilta reġistra 33 il-ment. Minn dawn, maġġoranza kbira għandha x'taqsam mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Mill-11 il-deċiżjoni li ġew adottati mill-Kumitat, seba minnhom huma marbuta mal-Istati huma marbuta mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjonijiet kollha ġurisprudenza tal-Kumitati issa hija parti mill-qafas tal-Unjoni Ewropea wkoll rigward il kwistjonijiet dawn huma simili ħafna għal dak l-indirizzat tindirizza petti, l-accessibilità, trasport, l-impjiegi li tgħix b'mod indipendenti u dritt għal vot. It-33 komunikazzjoni tirrappreżenta kwantità baxxa mill-ammont baxx mill-ilmenti tota li rċevejna. Ħafna drabi il sottomissjonijiet ma mumiex konformi mal-kriterji ta' reġistrazzjoni għall-ilmenti dom tifmu illi f'din id-dinja tal-menti u dim l-Unjoni Ewropea jew inkella u dim il-nazzjonijiet maquda u ma' dinja apparti, dinja separata li miex miex faċi taċċessa huwa importanti illi nippruvaw nifaċilitaw il-fejim ta' dawn il-mekkaniżmi. L-ewwel element illi ġi konsidrat meta aħna nirċievu il-ment huwa li naraw jekk huwiex preżentat minn persuna li e, jista jippreżenta il-ment. Kulħadd jista' jippreżenta il-ment, għalhekk kif tista' forsi tirrifjuta l-ment. Kulħadd jista' jippreżenta il-ment iżda jekk għandu interess leġittimu illi jippreżenta drittijiet ta' bniedem illi kellu ksur ta' drittijiet tiegħu jew inkella fejn forsi kien hemm eh, kellu fejn kellu dritti ta' tijaw ġew miksura, ġifiri, il-menti ta' nis illi drittijiet individwali tijaw ġew miksura b'mod dritt. It-tieni element u li l-ilment ma jistax ikun wieħed unanimu għaliex meta nagħtu anzi l-ilment ma jistax ikun wieħed anonimu. Għalhekk e, meta dan minħabba li meta l-ilmenti waslu lill-pajjiż, il-pajjiż se tkun jaf lil min għandu jindirizza. Umbagħad irridu nkunu ċerti li e, qed nimxu mal-protokoll ħafna drabi nerċifu element minant eh, minant nisġej minn pajizi li għadhom ma ratifikawx il-protokoll. Huwa importanti ħafna li taħseb il-qoddim, meta l-Unjoni Ewropea jirratifika dan il-protokoll, aħna rridu nbidlu il-klim tagħna, mhux ma sarx jitkellmu dwar state parties, iżda li nitkellmu dwar union parties. Mhix kwistjoni biss ta' tfassil tal lingwaġġ, iżda hija kwistjoni wkoll ta' interpretar. Xiridu nfissru eżattament bil ħsib ta' kif eh, l-idea ta', par, ta parti eh, kif ser tiġi indirizzata namlu referenza għal stat membru, kif referu għal stat membru tal-Unjoni Ewropea li mhuwiex eh, parti mill-protokoll. X'jiġri jekk ikolna nindirizzaw dawn il-kriterji ta' ammissibilità li jmiss. Aħna fil-komitat għanna l-kriterja illi E, eh, nazawrixxu il-kriterji kollha l-possibilitajiet kollha e, eh, possibbli taħt il-qafas għana l-possibilità li t-sottomettu l-menti bl-istess mod kif il-ment jiġi sottomess kontra state part, kontra stat li huwa parti mill-konvenzjoni. dal kustent kollha jridu jiġu indirizzati u jridu jiġu indirizzati fi żmien meta l-protokoll fakultattiv jiġi ratifikat u dawn huma kollha elementi importanti li rridu jittieħdu u rridu nieħdu azzjonijiet sabiex intejbu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kriterji l-oħra illi tqisu fi żmien meta konna naraw ir-reġistrazzjoni tal-ilmenti u l dritt tal-kompetenza fiħdan il-konvenzjoni. Sfortunatament nirċivu il-menti ma jistawx jiġu reġistrati għaliex jinvokaw per eżempju dritt jew drittijiet illi mhumiex eh, imsemmija fil-konvenzjoni, par eżempju, id-dritt għal aċċess għal trattament speċifiku fi stat parti mill-konvenzjoni mingħajr ma jkun hemm allegazzjoni ta' diskriminazzjoni għal aċċess ta' dan it-trattament. Iżda dawn kwistjonijiet inkollu jevolvu xejn mu imnaqax xejn eh, xejn mu eh, imnaqax fil-ġebel. I was referring to uh, the need to exhaust domestic remedies. Nitkellmu dwar ir-rimedji domestiċi li, li prezentaw ċerta sfidi għal ratifika tal-protokoll eh, meta l-Unjoni Ewropea ratifika eh, dan il-protokoll nistama' ħajġri? Nistgħu nitkellmu dwar ehm, sitwazzjoni ta' li timxi situazzjoni fej il-proċess jimxi b'mod differenti. Bħalissa l-interpretazzjoni il l Ewropea hi waħda minn dawn il-mekkaniżmi, dawn il-proċeduri ta' eh, investigazzjoni internazzjonali. Iżda kif nistaw aħna nużaw e, eh, rimedji domestiċi taħt il-qafas Ewropew kif ħarbtuħ mal-possibilità ta' kumitat eh, illi jindirizza jindirizza situazzjoni li diġà ġiet indirizzata minn istituzzjoni internazzjonali. Diġà daw kustaniet qed naħsbu dwaru u naħseb li stessa tiġri fuq livell Ewropew Iżda aħna l-koll naħsbu li dawn il-kustjonijiet huma importanti u huma opportunità għalina sabiex nipromovu u nikkontribwixxu għal titjib ta' drittijiet ta' ċittadini kollha Ewropej u speċjalment ta' ċittadini b'diżabilità. Element ieħor li huwa importanti ħafna u l-kuntest ta' elementi individwali u l-possibilità li ngarantixxu miżuri interim f'każijiet fejn kull hemm ir-riskju ta' dannu e, imminenti fuq il-persuna jew ksur imminenti ta' drittijiet tal-bniedem tal imminenti. Dan jiġi valutat ta' kuljum minn kumitati oħrajn. Iżda naħseb illi huwa importanti ħafna illi l-elementi kollha l-komitati ikun konċida dan kollu dan ħafna drabi ġi fi ta' deportazzjoni, ta' nies qed l-ażil. jew inkella fejn ikun hemm ehm, espulsjoni lejn pajjiż fejn ikun hemm ċerta penali applikabbli. U kena każ partikolari fejn persuna tikret tinżamm f'ħabs u ma kellux il-possibilità jirħarġ mill-ċella tiegħu u lanqas ma seta' jmur ma kellux aċċess għal toilet għal kamra tal-banju għaliex ma setax joħroġ mill-ċella bil siġġi tar-roti tiegħu. Dan il-persuna għalhekk ma setax jinżam f'dan il-ħabs. Dan il-dan il-komitat għandu l-opportunità jkollu eh, impatt eh, fuq il-ħajja ta' kuljum ta' nies b'diżabilità. U irridu nużaw dawn l-għodda bħala mezz ta' protezzjoni u ta' sabiex nipromuovu id-drittijiet tal-bniedem. Kwalunkwe ilment illi jindbat qed jiġi indirizzat u qed inwiġbuh. Jekk il-kriterji ta' amministrazzjoni mhumiex eh, mumiex, jekk il-kriterji mumiex eh, mil qwa mill-ewwel aħna xorta nejdu l ngħidulhom x'għandhom jagħmlu sabiex ikun staw nindirizzaw l-ilment tagħhom u meta il-kriterji kollha jiġu eh, mil qwa Umbat ebmek inreġistraw l-ilment. Ovvjament għanna backlog, għanna konġestjoni. Iżda kif kont qed ngħid wieħed fil-mija biss tal-elementi ġejjin ehm, fis-settur mis-settur tad-diżabiltajiet. U f'dan il-każ aħjar, ma jkollok iktar aħjar, xkont se tindirizzhom iktar malajr. M'hemmx daqstant eh, m'hemmx daqstant il-menti u għalek nistaw ndirizzaw l-ilment iktar malajr. Biktar malajr jt nfisser eh, sentejn bejn meta jxifu l-ilment u meta nikonkluduħ. Aħna u koll nittamaw kif kontet najt il-ratifikar tal-protokoll eh, mill-naħa tal-Unjoni Ewropea isir dal-waqt. Il-koll nafu illi hemm ċerta sfidi, dan kollu rippreżenta ċerta sfidi, iżda l-sfida twassal għal progress fuq livell eh, nazzjonali, reġjonali u internazzjonali. Grazzi ħafna. Muchísimas gracias por la intervención de la representante de Naciones Unidas y pasamos. Grazie ħafna. Dak il kien il-kontribut minn ħata rappresentant tal-Nazzjonijiet Mauda. <coughs> Issa nistgħu nużaw il-ħin li għadu disponibilità tagħna sabiex niddiskutu. Għaw xatt li jitkellem? Grazzi ħafna. Dan id-dibattit huwa importanti ħafna. U sejnejt senejt, eh, senejt nejdilkom li dispjaċini li mawx iktar nies hawnhekk. Dan is-suġġett huwa importanti ħafna. Huwa suġġett wiesa u jinvolvi ħafna setturi hemm problemi fuq diversi livelli. Nafu sew kif l-Ewropa tindirizza ċerta kwistjonijiet fil-waqt l stati membri jindirizzaw kwistjonijiet oħra. L-applikazzjoni ħafna drabi hija mitluba mill-awtoritajiet lokali u hemm din id-dimensjoni lokali għalhekk ta' dak illi jiġi eh, definit eh, fuq livell Ewropew li ħafna drabi nkella jkun diffiċli tapplikah nishti eh, nenfasizza ċerta punti eh, li semmew illum li nanqisom importanti ħafna l-ewwel net dwar il-rabta li hemm bejn dak li ġi definit bħala ħajja indipendenti, dak li għataħt li kollok ħajja indipendenti, u l-rwol importanti ħafna tal-caregiver, tal-persuna illi tiħu ħsieb persuna li kolla dizabilta. U il-nuqqas u għanzi l-istituzzjonijiet il-mudol tal- u għalek naqsu il-ħsieb li il- fil-modell ta' eh, ta' istituzzjonijiet illi kollom jihdu ehm, ħsieb li kunu primary caregiver. Sfortunatament illum il-ġurnata għat għanna għat nsibu problemi kbar sabiex nimxu f'direzzjoni tajba il-direzzjoni msemmija partiklu 19 il-sema diversi drabi U għaliex qed ngħid dan, smajt smajna xieza ta' persuna mill-Italja fost l-esperti li tkellmet li tkellmu llum, dini problema kbira ħafna fl-Italja eh, l-Italja ma jirkonux il-caregiver minkejja li jem serjes fiħa ta' rakomandazzjoniet li ħarġu mill-Konsil tal-Europa eh, minn ta' 98 tal-91 wieħed dwar is-sigurezza soċjali li jistieden l-istati membri sabiex jirrikonoxxu il-figura tal-caregiver tal primarju fil-familja tal-persona b'disabili. Kien hemm numru ta' rapporti li ħarġu anke minn dan il-Parlament illi jirrikonoxxu l-rwol importantissimo tal-persuna li tieħu ħsieb tal-caregiver dik u għalhekk eh, hemm bżonn inwieġbu b'mod eh, ċar speċjalment fl-Italja għal talba tagħhom sabiex l wol tal-caregiver jiġi rikonoxxu sabiex nirkonoxxu verament eh, ir-rwol ta' kura, ir-rwol ta' ir-rwol importanti li għandhom daw fejn dawn jabbandinaw l-aspetti l-oħra ta' ħajjithom sabiex jieħdu ħsieb il-dawn eh, in-nies bid-diżabilità u sfortunatament dawn in-nies għandhom livell għandhom eh, aspettattiva tal-ħajja iktar baxxa fuq hekk nixtieq nitkellem u importanti għalhekk il-caregiver ukoll eh, saħħtu tiġi mħarsa. ma teħdux azzjoniet konkreti f'dan is-sens, għalhekk nixxi nsaqsijek ir-rappreżentanza Taljana qiex hawn, ma nafx hekk hux qed issegwi għaliex dan huwa suġġett li huwa importanti ħafna l-indirizzajnieh hawnhekk f'dan il-kumitat u għandna nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli. Punt ieħor li nixtieq insemmi huwa l-flus. Il-fondi strutturali, il-fondi Ewropej, Wieħed mill eh, l-aspetti tal-finanzjament Ewropej huwa illi li jiġġielet il-nuqqasijiet illi jeżistu jew il-nuqqas differenzi li jeżistu bejn l-istati membri fl-Unjoni Ewropea. Zer tifhem ukoll ħtiġijiet ta' territorji differenti u għalhekk trid tisma' lil kategoriji soċjali u ekonomiċi kollha u nixtieq insaqsikom il-caregivers ġew eh, ikkonsidrati smajnihom kien hemm ingħatatilhom attenzjoni minnaħat tal-autoritajiet sabiex nippruvaw inwieġbu għal dawn it-talbiet. Jekk hemm ċerta prassi tajbin f'partit oħra tal-Ewropa f'ċerta istituzzjonijiet nistgħu nikkupjawhom, nimplementawhom nippruvaw għom fl-Italja biex nagħmlu possibbli dak li palissa mhuwiex possibbli. Nixtieq nala billi insemmi il similitudni li semmiet fl-imkien mal-immigranti. Sfortunatament ħafna drabi nispiċaw f'sitwazzjonijiet mhux daqstant ċari u jkollna fenomenu ehm, ta' korruzzjoni kif jiġri fil-fost nistazibilta u kif jiġri anka f'pajjiżi eh, fejn iġu biex għal-ġestjoni tal-immigranti tal refuġjati għandek istituzzjonijiet eh, eh, li jidosib ir-refuġjati, sposi jidusi ir-refuġjati, iżda u li istituzzjoni ta' koljenza li sfortunatament mhux qed jieħdu ħsieb li refuġjati, mhux qed jisimaw l-ħtiġijiet tagħhom. U sempliciment l-istituzzjonijiet dawn l-istituzzjoni minn flokkejn u qed jużaw il-flus biex iħaxnu bwietom u għalhekk irridu noqogħdu attenti li ma nqawx korrezzjoni u dawn il-ġestjoni tal-fondi jrid jiġi ġestejt b'mod aħjar. Jiena naqbel eh, ukoll mal-ftejm ta' Marrakesh għandu bżonn jiġi implementat b'mod tajjeb u bħala Taljana nemmen li mhix dan kollu mhuwiex aċċettabbli. Jiena jdispeċini ħafna illi hemm motivazzjoni verament bla sens politiċi għaliex din ir-ratifika għadha ma ġietx għala dan il-ftehim ta' Marrakesh ma ġietx ratifikat. Nittama illi rnexxina nelbu dawn id-diffikultajiet sabiex fl-aħħar nirratifikaw dan il-ftehim. Grazzi. Muċċa grazzi Lenora. Grazzi ħafna. Naddu għal li jmiss. Grazzi ħafna President, il-Sinjura Zdanoka. Ħanitkellem fil-qosor għal-membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet kienet xi ħaġa verament interessanti. Nisimgħu anke mir-rappreżentanti ta' NGOs u persuni b'disabilità. Kienet xi ħaġa utli ħafna li nisma l-approċċi u tħassib tagħkom. Nixtieq nitkellem fuq proposta partikolari konkreta. Pro proposta Missur Hammerstein li qed jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni tal-Persuni Omja fuq tat-Trattat tal-Marrakesh. U forsi il-Kumitat tagħna jista' jinforza il-firmar ta' dan it-trattat biex nużaw il- l-opportunità li għana l-presidenza, il-prezenza tal-president tagħna. Forsi nisaw res u mistoqsija jew dibattitu fuq din il kwestjoni fil-plenarja. jiddispeċini li mawx Cecilia mux edawnek, ma forsi kif għal sur Hammerstein propona li nibdew din il- dan il-proċess biex naslu għat-trattat ta' Marrakesh. Nasab li xi ħaġa importanti li nagħmluha. Biex bekk ninfurzaw b'xi mod idħul eh, f'dan it-trattat, isħobja ma' trattat, grazzi. Bueno, pues, praticamente llega. Tajja, pues, jider illi spiċċajna mill ma' tal-panel. Għandi mistoqsija. Nista' weġeb malaj malaj. Ir-rappreżentant tal-ġus maquda fi diskussjonijiet tal-affarijiet li tkellimna fuqhom kien parti minnu id-diffikultajiet tal-każijiet taħt il-Komitat u l-Regolament ta' Persuni Disabilità il-kriterji meħtieġa sabiex tirreġistra petizzjoni minn persuna b'diżabilità għedin nitkellmu fuq il-ħtieġa li l-petizzjonijiet jħorġu mill-individwi direttament, li qegħdin jiġu affettwati direttament. Ġifieri jista' jkun li hemm xi problemi anke mal-organizzazzjonijiet li jixtiequ jindirizzaw il-petizzjonijiet għabbażi fuq il-bżonijiet tal-membri tagħhom. Forsi nistgħu nindirizzaw dan l-aspett ukoll u anka fuq il-mekanizmi tal-istat membri nista' naqbel magħkom. Grazzi ħafna din il-mistoqsija, din eh, dan huwa parti din hija parti essenzjali minn dak li qegħdin nagħmlu. Aċċettajna ħafna komunikazzjonijiet mill-organizzazzjoni differenti l-unika kriterji li applikajna kienu illi kull membru tal-grupp Il-grupp jitkellem fuq il-drittijiet individwali kif qed jiġu affettwati u l-kwistjonijiet li qed jiġu msemmija jiġifieri. Il-grupp b'mod ġenerali jirrappreżenta idea sistematika tal obbligi U jirġi jiġi abbozzat mbagħad biex bekk, is-surex, sinjura A. Juru b'xi mod kif dawn l-aspetti kollha ħajaffettwaw lill-individwi. Jiġifieri persuna affettwata ħa tiġi mejusa bħala individwu u anka fuq eh, mistoqsija oħra li hija marbuta ma' dan tkun xiġri jekk NGO tirrappreżenta lil aktar minn lil persuna waħda jew persuni oħrajn. Din hija kwistjoni differenti ma nafx jekk hijiex eh, xi ħaġa li indirizzata bil-mistoqsija tiegħek. Issa, dak li ħajjagħmel il-kumitat f'dak il-każ huwa li jkun hemm l-awtorizzazzjoni sabiex l-individwi li jiġu rappreżentati taw permess l-organizzazzjoni li jirrappreżentawhom m'hemm xi darba partikolari, sempliċement forsi jibgħatu ittra li nagħti dritt l-organizzazzjoni li jirrappreżentawni. Hemm ċertu eċċezzjonijiet jekk ma jkunx hemm autorizzazzjoni, jekk pereżempju l-persuna tiġi arrestata, jew m'hemmx aċċessibilità, ġifieri hemm ċertu eċċezzjonijiet ehm, iva għal permess. Grazzi ħafna ma naxandix ħin għal kontribuzzjoni qasira ħafna. Xtaqt inżid dan il-konvenzjoni ta' il-konvenzjoni tal-ġisma u ta' tgħid xi ħaġa il-waqċara ħafna. Iżda l-Italja li l-Italja tagħmel eżattament eh, bil-kontra qed nabbandunaw kompletament eh, lin-nies b'diżabilità eh, u dawk li jieħdu ħsiebhom. Hemm diskussjoni għaddejja fil-Parlament Taljan u nittama li din il-liġi tiġi approvata illi il-liġi tindirizza biss il-dawk li diżabilità illi maċ għandhom familja. Tħossa obbligata eh, tieħu ħsieb lin nies b'diżabilità sempliċiment meta ma jkunx qatt hemm il-familja li tieħu ħsiebhom. Għalhekk huwa importanti li nitkellmu dwar il-ħajja indipendenti għaliex irridu nqisu wkoll il-caregiver li joffri l-għajnuna, joffri l-assistenza. Umbat, ħafna drabi, meta il-caregiver ma jkunx jista' iktar jgħin il-dawk in-nies, ħafna drabi għax ikunu eżawsti, ġiri anka eh, imutu kmin jħabba fek, unbat titħol, unbat naħsbu li għanna bżon natu għajnuna, ħafna drabi l-għajnuna hija li tispiċċa eh, il-persuna b'diżabilità tispiċċa eh, malu fi istituzzjonijiet segregati Hawnhekk in-nies li jgħinu ma tanċu huma kwalifikati u dawn in-nies b'diżabilità jispiċċaw fdol istituzzjonijiet ambaddunati. L-Italja jisa farfret ir-responsabilità tagħha tan-nies b'diżabilità. Il-fondi strutturali irridu jġużati b'mod sew, irridu taraw, tidu taraw, tivverifikaw jekk dawn dol flus jiġux użati b'mod sew u jekk humiex eh, użati wara kollox għaliex in-nies b'diżabilità ma jistawx xikultat ma jistawx qed naraw li nies ma jispiċċaw ma jistawx jibqgħu fil-ambjent soċjali tagħhom minn fejn fejn ikunu dejjem għexu u fejn ikunu pruvaw żammewhom il-familja tagħhom. Ikollok Iva, xkultant ikollok situazzjonijiet fejn il-familjari, fejn il-caregivers eh, jihdu ħsieb wis l Iza Iżda għad il ħagġa li xumma mitluqin għal-riħom u meta jsibu abbandonati eh, jippruvaw jiddefendu kemm jistaw l persuna b'dizabilta. L-aħħar ħaġa. Żommu f'moħħkom illi aħna fuq livell nazzjonali għanna l-unika assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil familji b'nies b'diżabilità u qatt qatt ma ġena mistiedna l-liġi li qasqat eh, semawna eh, jew ehm, dwar din il-liġi. Din il-liġi saqsejna biex saqsejna biex ikunu preżenti biex eh, konna qed nitkell konna verament irrabjati illi l-Italja tuħsib il-nies nisbizabilta meta l-familja tagħhom ma tibqax preżenti u lanqas biss dan eh, ma tawna. La palabra nostra President. Grazie ħafna. Mike, il-pjata dibattitu musib għalna aktar ħina, musib għalna aktar interpretazzjoni. Thank you very much, Soledad. And... Laħar konklużjonijiet. Grazzi ħafna, Soledad, u grazzi ħafna tal-li ġejtu għawnek, tal-li samtu din l-esperienza maħna. Nishtiq nassigurakom illi l-accessibilità, ġittijiet uguali, il-moviment ħieles għal kull ċittadin Ewropew hija xi ħaġa illi edha fil-qalba ta' dan il-kumitat, edin naħdmu fuqa. Nishti natikom ideja zaħira ta' dak li ħdimna fuq fil-laqa ta' qabel. Fil-laqa tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet fi 17 ta' Settembru stidinna numru ta' petizzjonanti interalja ma tneħħija tal-blokkaċ għal direttiva fil-ġifiri kunem trattament ugwali. Ir-ratifika tal-trattat ta' Marrakesh sabiex ikun hemm l aċċessi faċilitat hija xi ħaġa illi anka xi ma kontx qiegħda hawnhekk diskutejtuha din. U ħanitkellmu anke anka fil-laqgħa ta' koordinaturi iktar tard illum għaliex jiena naqbel bisħiħ ma dak li għal kollega Zdanoka. F'din il-laqa jiena kelli noħroġ sfortunatament. Imma nerġa' ngħid din hija xi ħaġa importanti ħafna lina u qed niffokati fuqha. Hija xi ħaġa li qas xarilu ma tkellimna qasilu xahar li tkellimna fuqha. Kien diskussjonijiet ma' kollegi u batna kumment batna bat nitra lil kunsill u l-Presidenza itra lill-Perm eh, Reps tal-kull stat membru fi Brussel. Għalhekk hija xi ħaġa li verament qegħdin nifukaw fuqha. Nixtieq għalhekk nagħtukom garanzija li aħna qegħdin naħdmu pass pass. Kull ma għandu bżonn isir ħajsir. Fil-laqa preċedenti aħna fukajna wkoll fuq in-nuqqas ta' ċelebrata fil-trasport pubbliku eh, fil-Bulgarija għal persuni ta' nuqqas ta' mobilità u b'diżabilità. U tkellimna wkoll fuq l-iżvilupp tal-nisb ta' fil benessi soċjali fil-Finlandja. Qed nitkellem fuq ftit eżempji, eżempji ta' kwestjoni li indirizzajna fil-Kumitat ta' petizzjonijiet fil-laqa ta' inqas minn xarilu. Illum għandna la' oħra u nixtieqkom tejnuna sabiex tresqu dawn il-kwistjoni tant importanti l-qoddim. Aħna rappreżentanti ta' ċittadini embarra u naħdu l-affarijiet bis-serjetà. Aħna m'għandniex però l-arfin li għandkom intom. Għalhekk nistennew il-kontribuzzjonijiet minn naħa tagħkom u rrieda sabiex tipparteċipaw fid-dialogu illi jrid jibqa' dej u inqisuh bħala priorità mill-kwistjoni eh, tkollha rridu nindirizzaw. Issa, nixti eh, nikkonkludi s-smieħ ta' dal-għodu, nirringrazzja l-kontribuzzjoni kollha li saru, l-opinjonijiet, kif ukoll ir-rida eh, ta'kom sabiex tkomplu taħdmu magħna. Grazzi ħafna li klat tajba u nara l-koordinaturi wara l-ħin tal-ikel. Grazzi.